Grazie commissario e iniziamo subito il giro delle domande a ping pong. Nibdew bil-round tal-mistoqsijiet ping pong l onorevole Peter Lise. Grazie President. Thank you for your strong... Grazzi, Commissario nominat. Id-dikjerazzjoni ta' interess tijak, ija ċara, kollega Van Brent, ċara l mistoqsijiet tijak. Għandi nista Nurik, mis-Segretarju Ġenerali, Klaus Vele u d-Direttur Ġenerali rispettiv fejn jammettu li kien hemm żball fl-amministrazzjoni tal-Parlament u għalhekk inbidlet tliet darbit. Kien hemm problema ċkejkna waħda. Manda xejn taqsam ma' dikjarazzjoni finanzjarju finanzjarja bħala kummissarju imma huwa ma waħħaġ fil-servizzi tal-Parlament kien ġentili u din ħaġa rridu nirrikonoxuha, m'hemmx problema. Issa. You have been very committed on the question of climate change, but you Nitkellmu dwar it-tibdil fil-klima. Inti kont impenjat ħafna kummissarju nominat dik li tibdil fil-klima. Il-problemi hemm min jgħid li huma esaġerati, hemm min qed jgħid li m'hemmx bidla fil-klima li ġaba bidu l-bniedem. Inti kif tirreaġixxi għal f'qarrijiet bħal dawn. Grazzi għal-mistoqsija. Tijok. Jina nemmen li sa mill-1988 meta ġi stabilit il-panel tal-IPCC dawn għamlu xogħol brillanti. Għamlu evalwazzjonijiet, ħames evalwazzjonijiet u kull darba derbi ċar illi hemm il-bidla fil-klima. Minħabba azzjoni tal-bniedem. Hemm iktar minn 2000 xjentisti li qed jaħdmu fil-qafas ta' Nazzjonijiet Uniti mod kostanti, ħidma permanenti u l-Unjoni Ewropea wkoll iffinanzjat riċerka fl-istess settur il-programmi kollha ta' AFAS u Horizon 2020 issa grazzi għal dawn qegħdin nappoġġaw ir-riċerka fil-bidla fil-klima. L-evidenza qiegħda qudiem għajnej kulħadd. it-temperaturi dejjem komplew jisħnu sa minn mindu zammejna il rekords il silċ qed idub il-fenomeni tal-klima huma dejjem aktar intensi narawhom kuljum fuq television. Irridu nirraġixxu, irridu narfu ir-rapporti ta' xjentisti imma mbagħad jiġu trasformati f'orjentazzjonijiet politiċi fuq livell politiku u għandna nużaw dawn l-evalwazzjonijiet biex innedu miri ambizjużi. Irdu nagħmlu ħafna sforz ta' komunikazzjoni ma' soċjetà. Għalix min jgħid li m'hemmx tibdej fil-klima għandu ħafna seta minna tal-mezzi ta' xandir u min jgħid li hemm bidla fil-klima joqgħod l lura. Irridu ngħidu illi mhux il-bidla fil-klima mhux biss minħabba CO2 ma ħabba l-metanu u nitrous oxide. Jiena ħankun attiv tassew din id-direzzjoni. Adesso la parola alla collega Van Brent. Il-kollega Van Brent, grazie President. Malaj, malaj, sull lizen għan nistennew l-evaluazzjoni tal-komitat juri, ma' għalfej turini l-email kummissarju nominat. Mistoqsija dwar il-konflitt ta' interess. Hija importanti għall-opinjoni pubblika fl-Ewropa, għandi mistoqsi speċifiċi għalik. Dan l-aħħar inti qed li kont ħadbih l-isma Petrolifera Dukar u Petrololis Kanalis. Għandi mistoqsija speċifika għalik, iva jew le tikkonferma li t-tifel tiegħek kien membru tal-bord tad-diretturi fi żewġ kumpaniji? Tista' tikkonferma li huk Huk ta' rispett kien ukoll president u dawn huma kumpaniji li nadejtuhom inti u l-mara tiegħek u issa jinsabu fidejhuk ta' rispett. Jekk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 meta jien sirt naf li ħan niġi maħtur pala komissarju nominat il tifel tijer reżenja mill-bord biħejt l-isma' Aħna manna lebda karigi fil-kumpaniji. Laf dawk il-kumpaniji li semmejt inti u lanqas fl-ebda setturi oħra marbuta ma' dawn il-kumpaniji. Iżda ejjew nagħmlu eżerċizzju ieħor. Għaliex mill-bidunet? Jiena qed ngħid illi m'għandi lebda konflitt ta' interess. U għaliex? għaliex dawn huma żewġ kompaniji ma kumpaniji żgħar skont l-standards Ewropej 10 ħaddiema 15. Huma kumpaniji żgħar huma fis-settur loġistiku. Mhumiex biħu l-karburant, mhux qed ħafru għaż-żejt offshore u qed jagħmlu xejn minn dan. Bekk mem lebda konflitt ta' interess. Iżda biex niċċaraw l-affarijiet, jiena mill ħaġa oħra. Jiena biħejt l-isma u ibni ir-reżenja mill-bord. U la jiena, la Marti, manna lebda pożizzjoni f'din il-kumpanija, f'dawk il kumpaniji u xi kumpaniji li għandhom xaqsmu. Jider biċċar li familti manda lebda interess personali Grazie e adesso la parola per la sua domanda. Grazie, il kollega Gerling al mistoqsija tagħha. Grazie President. Sur kanjette. Ġala darba 40% tal-mira ta' tnaqqis tal-emissjonijiet tal-Unjoni Ewropea sal-2030 ħadd poġġi l-Unjoni Ewropea sabiex tlaħħaq biss mal-qiegħ tal-miri tagħha l-2050 u minħabba l-importanza illi nassiguraw l-impenji kollha ta' tibdil fi klima tal-imsieħba tagħna fid-dawl ta' tħejjija tal-kop ta' Pariġi inti ħat impenja ruħek sabiex tagħmel reviżjoni tal-mira wara l-kop ta' Pariġi u dan tagħmlu wkoll billi tuża il-krediti internazzjonali l-ewwel nett. Nemmen dil proposta fil-pakket tal-2030 waħda bilanċata. 40% tnaqqis tal-emissjonijiet, 27% reġjal tiġġedded, 30% ta' effiċenza enerġetika u Sir Juncker qal li dan kien il-minimu assolut u jrid li jkun impenn vinkolanti, mira vinkolanti. Nuwa pakket ċar u bilanċat Hemm bżonn ta' sforzi raġonevoli mis-setturi kollha mill-Ewropej kollha sabiex nikkonformaw ma' din il-mira. Issa, jekk jagħti il-każ illi naslu għas-summit u għan-negozjat internazzjonali f'Pariġi u l-ekonomija relevanti kollha ta' madwar id-dinja dawk l għandhom l-iktar emissjonijiet jaqblu ma' miri aktar ambizjużi, Umbaħf dak il każ Jiena mhux ħankun kontra miri aktar ambizjużi, naturalment il-Komissjoni mhux kola lil ħadd jekk dak li kun irrit ikun aktar ambizjuż fil-tibdil fil-klima, iżda. Jekk iġrijek? Aħna rdu wkoll nieħdu konsiderazzjoni is-sitwazzjoni u f'dak il-każ wis probabbli irdu naraw kif nistaw nikonformaw mal-mira ta' 40 u il-krediti internazzjonali għaliex is-sistema tal-ICTS tista' tiswinna ħafna flus. Ir naraw fejn kompetittiva l-industrija. Stib ta' krediti industrijali jista' jkun hemm fuq is-suq. U rridu naraw bir-reqqa wkoll x'kwalità għandhom il-krediti. Għaliex wis fl-modi. L-affarijiet ma tantx kienu ċari l użu ta' dan il-mekkanizmu tal-iżvilupp u proġetti ta' dan it-tip. Jekk intom ta' provawni u jien insir kummissarju, jiena ħankun qed nara birreqqa jekk nistgħux niftu l-possibilità ta' krediti internazzjonali u x'tip ta' kwalità huma dawn il-krediti, xi kwalità għandhom sabiex iva nikkonformaw mal-mira ta' tnaqqis fl-emissjonijiet. Il-kollega Gerbrandi. Grazzi, President. Sur Kanjete. Il-portafol tal-klima u l-enerġija ninsab hawnhekk. Jista' jkun l-iktar wieħed importanti mill-portafolli kollha tal-kummissarji. Jiena ma kontx favori li jingħaqdu żewġ portafolli. Kolli nammetti, iżda jekk għandna kummissarju illi jemmen il-bdibdil fil-klima hija fost l-iktar problema urġenti li għandha l-umanità, approċ maqut ta' klima u enerġija huwa possibbli jista' jagħti opportunità għal aktar progress meta jkun hemm il-persuna l-aktar kompetenti li tinteressa din l-isfida. L-mistoqsija ewlenija tiegħi. Inti il-persuna kompetenti, il-persuna ġusta li tista' ssir dan il-kummissarju għaliex interessi u inti bl-involviment mill-qrib mal-industrija ta' żejt jidher li mintix il-persuna kompetenti Hemm mod wieħed kif tista' tikkonvinċi li l-grupp tiegħi billi Torina kemm inti serju dwar il-ġlieda kontra l-bidla fil-klima u għalhekk jekk jogħġbok ipperswadini dwar is-sens personali tiegħek dik li hija urġenza f'dan il-qasam. Kan niprofa nikkonvinċik. Iżda nista' nikkonvinċik aħjar. Għandi mod kif jiena kont Ministru tal-Ambjent fi Spanja. Meta laqas biss kont għadni naf bil-possibilità tal-Kommissarju. Hemmhekk kelli dawk l-isma u dawk l-isma kont qed niġġielet għal bidla fil-klima mal-Kummissarju Hidegard kont nitbilla itri. biex fil-pakket tal-2030 ikun hemm miri tal-klima ambizjużi. Spanja kienet membru mill- membru tal-grupp ta' tkabbir ħadrani. Ma konċ qed nappoġġa zzej imma l-enerġija li tiġġedded l efficienza enerġetika, il-bidla fil-klima. Għalhekk fil moddi Jienu sur Gerbrandi ma konniex involuti f'dan ismieħ, imma jien dak iż-żmien diġà kont qed niġġieled għall-bidla fil-klima. Għaliex nemmen illi hija l-ikbar sfida li għandha id-dinja. Qegħdin naħdmu taħt il-kappa ta' Nazzjonijiet Uniti Irridu nsibu ftejjimiet unanimi. Irridu naqdu daqs mitej pajis. Huwa kompitu ibes. Iżda jien nemmen illi għanna impenn sod viza fil-ġenerazzjoni tal-ġejjieni. Il-politiċi ma jistawx bis jaraw samneħirom dejjem. Irridu kol jaraw in. fuq medda twila ta' żmien. Il-bidla fil-klima hija politika permanenti. Jiena id-dedikat, impenjat. U hekk kont fl-modi kelli 2% f'kumpanija. Kelli responsabiltajiet pubbliċi u hemmhekk iġġieliet għar-rinnovabbli għall-effiċenza enerġetika għad kabbir ħadrani u biex niġġieldu bidla fil-klima hekk għamilt fil-modi u hekk ħanamil fil-ġejjeni. Grazie. E adesso la parola alla collega Rodriguez Rubio. Grazie il collega Rodriguez Rubio. Il-wara nofsar it-tajjeb. Onorevoli Kanjete, jina għalija jambarazzanti li ikolli nitkellem għal darboħra dwar familtek u ma namlux ma namilxek hekk li kieku ma kontx imġela niċċara illi m'hemmx interessi familjari fil-portafol tiegħek. Inti malajħ list mill-isma tijak, Dukar u Petroglis, iżda f'dawn il-jiem ġi publikat rapport ta' ħuk ta' rispett ma' dawn il-kumpaniji u għajdenna jek mux minnu. Ħabib tijaj li studja topografija meta kien hemm kriżi tal-bini, mbagħad studja affarijiet ma sabxol. xogħol studja dwar solar panels u il-gvern fi Spanja id-deċida li neħi lajnuna l-enerġija li t-ġeddet u kompla jifavorixxi il-fossil fuels u inti qed benefika minn dan. Ikkastiga l-autokonsum. Eh, Kellima jinqatara l-mikrofonu, m'għandekx biżejjed. Spiċċalek il-ħin kollega. Onorevoli membru, grazzi tal-mistoqsija tiegħek. L-ewwel nett Jena, mux vera li qbat tuħlis bla doċ eh, mill-isma tiegħi. Il-President Juncker l-erba ipproponini bħala komissarju għal krima u l-enerġija u jiena dak il-ħin ċumbum id-deċidejt illi imbieħ l-isma tiegħi biex inkun trasparenti kemm jista' jkun. Le, maħlis minnhom bla doċ ma bla gbar trasparenza, it-tini net ninsa pawnek fismiħ. Biex intom tkunu testaw tevalwaw l-attitudni tiegħi bħala komissarju l-kompetenza tiegħi, il-komissarji huma indipendenti mill-politika interna ta' pajizom. Aħna ma nwieġbu li għall-ebda mandat intern, ma natu l-ebda rendi konta emilna pajjiżna. U bekk jekk fi Spanja hemm politika żbaljata jew tajba dix taqsam miħej, jiena rrit niddefendi linji ta' politika Ewropej l-aktar koerenti. Irrid niżgura li r-riċerka u l-iżvilupp jiffukaw ħalli jibdlu in-netwerk ta' trasport biex ikunu jistgħu jużaw l-enerġija li tiġġedded u jiena hekk irrid li jsir. Nista' t ċifra perċentwal ta' enerġija li tiġġedded fil-produzzjoni tal-enerġija fi Spanja bħalissa id-dik ta' 16.1 fil-mija. Dan huma ċifri tal-2013. Il-mira kienet li jintlaħaq l-20 fil-mija għall-2020. U bekk Spanja hija fost il-pajjiżi illi kif jinsabu l-affarijiet bħalissa qed iżomma l-scoreboard. Narġa nisħaq jiena irrid nsegwi l-aħjar linji ta' politika Ewropej u f'din il-perspettiva irrit niżgura li jkollna sistema ugwali biex nevitaw li jkun hemm kompetizzjonijiet fost l-istati u biex nifavorixxi l-użu tal-enerġija li tiġġedded u dan ħajsir billi nirregolaw is-suq intern. Grazzi, il-kelli make-out. Grazzi, President. Sur Kanjette, l-ewel net tista tkun ċar dwar ħatnek, dwar hook ta' rispett, dwar ir-rabtiet li għandu huwa mal-kumpaniji differenti. Għalix, u parti mill-familja, u xe, kun it-tama li għankin ti tikkonsidraħ parti minn familtek, it-tini net. Eh, l-affarijiet idumu biex jiġu zvelati. U vera, dejjem qed iddum biex tiżvela l-affarijiet. Meta Petroglis nata fondi, nata fondi pubbliċi fl-2011, inti kont president ta' dik il-kumpanija meta ġarek u meta ġew zvelat l-affarijiet fl-2014 et illi ma kontx konxu minn dak il pat kif jista' jkun ma tkunx taf li kien hemm pat bħal dak meta inti kont president l-istess japplika eh, għal beħ tal-isma' is-sur Hill qal illi huwa bih l-isma' meta ġi il-nominat ma kienx jafx pozizjoni ħajkollu għaliex inti domt biex tbih l ismat jaku u biħejthom biss meta sirtaf li ġejt nominat għal kummissarju għall enerġija u l-klima. While I was not appointed, I had no not, not any interest in Meta ġejt nominat ma kellix interess li nbieħom għaliex dik kienet attività leċita fi Spanja u anka fl-Ewropa. E kif sirt naf illi se nsir kummissarju, jina deċidejt li nbieħom. Kont naf li mem lebda konflitt ta' interess. Iżda, sabiex ma jkunx hemm laqqas liġ kien dubju jien għamilt pass ieħor. Għaliex ma jistax ikun li jinħu deċiżjoni u mbagħad din tiġi din tidher bħala konflitt ta' interess. Jiena ddeċidejt illi nbieħhom xorta waħda u ibni reżenja mill-bord. Imbagħad mlejt eh, id-dikjarazzjoni u f'din id-dikjarazzjoni jgħidu l xinu l-interess tiegħek u tal-mara tiegħek. U jiena ngħidlek li la jiena, la marti, la ibni ħadd minna mandu sem wieħed f'xi kumpanija. L-affarijiet huma ċari jekk tgħidlix għandhom nies oħra ma nafx. Dan mhux il-każ Għaliex il-problema hija l-familja diretta. U intom dan ta' fuq. Jiena, għaġiċċejt ek sirt naf li kont sir kummissarju. Ma stajx naġiċċa qabel. Il-proċedura biex wieħed biħ l-isma fi Spanja tieħu bejn tlieta sa ħames tiegħi ma tistax tagħmilha mill-ewwel għax hekk hija eh, kumpanija limitata, privata, hekk ek, ek, jimxu l-affarijiet b'ħafna trasparenza jiena għamilt pass ieħor minn dak li kien mitlub minni. Jiena m'għandix naħbi, jiena m'għandi l-ebda konflitt ta' interess, familti mhix involuta. Marti mhijiex involuta f'dan in-negozju laqqas f'xi settur ieħor tan-negozju li għandu x'jaqsam mas-settur taż-żejt. Grazie, adesso la parola al collega. Il, il collega Pedicini. Grazie, President. Grazie, President. Jena bil-edha unnek. Wara nofsinhar it-tajjeb sur kanjete, sissa tkellimna dwar familja tiegħek, kemm jien se nkellmek fuq tiegħi għaliex ħares. Jiena kemm jiena kif ukoll familja tiegħi u l-poplu kollu tiegħi ngħixu f'żona fejn tintuża l-teknika tal-fracking għall estrazzjoni taż-żejt għal madwar 20 sena il għaddejja dil ħaġa lekin nista' ngħidlek bazi soda li f'dik l-arja hemm l-ola rata ta' qatt fost iż-żgħażagħ u qatt mod ġenerali fl-Ewropa. Id-distruzzjoni totali tal-uċuħ tar-raba lokali, l-attività turistika, ix-xejnet, il-mata taħt l-art huwa n-niġġes, eh, eh, il-baċini tal-ilma wkoll u koll imniċsin u anki l-ola rata ta' tumuri minħabba illi ħafna tniġġis fl-arja anki ta' metalli tqal. Aħna din, din is-sistema tal-fracking qiegħda tagħmel ħafna ħsara lis-saħħa tal-bniedem u anki lill-ambjent. Como sabe usted muy bien, señor diputado, el, el tratado. Palma taf, it-trattat jati lil kull stat membru id-dritt esklusiv li jisib u lejjum tal-enerġija illi jrid juża dinja kompetenza nazzjonali li stati membri id-deċidu U ma għalihom innifsu, għalihom infushom. Il-Kummissjoni faslet rakkomandazzjoni miex liġi biex tara xiġri meta stat membru jħu deċiżjoni sabiex nizguraw illi ikun hemm salvagwardji ambjentali li jiġu rispettati. Il-Kummissjoni għamlet rakkomandazzjoni xejn aktar minn hekk. Barra minn hekk, network ta' xjentisti inħoloq sabiex jistudjaw l-estrazzjoni ta' xejl gas fl-Unjoni Ewropea biex identifikaw l-aħjar prassi u l-implikazzjonijiet potenzjali. Issa, fid-dawl ta' dik l-analizi, jiena mbagħad niġi għand il-Kummissjoni Ewropea bidejja ta' tfassil ta' leġislazzjoni dwar ix-xejl gas u biex naraw kif dan kollu jista' jsir biex inkunu konformi mal-kriterji ambjentali u jiena żgur li se naħdem ukoll mal-Kumitat tal-Ambjent dwar dan se naraw xie prassi tintuża, prassi tajba madwar id-dinja naraw impatt għandha din l-attività fuq l-ekosistemi x'qed jiġri fuq l-ilma ta' taħt l-art, il sistemi ekonomiċi u soċjali u fid-dawl ta' dik l-analiżi forsi ikunem hemm bżonn li noħorġu b'leġislazzjoni vinkolanti biex nirregolaw. Din miex kwistjoni faċli. L-istati membri għandhom kompetenzi li huma ċari ħafna imma huwa minnu kol li l-Kummissjoni Ewropea għanda id-dmir illi tħares l-ambjent lil meta taħt l-art, eccetera. Grazzi il-kellima li jmiss il-Sinjura Castillo Vera. Grazzi, Sur President. Kummissarju nominat Kanjete, grazzi tal-li kondaq sekċar. ċar u tal-li esprimejt dan l-impenn kem eh, kemm fuq il-bidla fil-klima kif ukoll fuq l-enerġija. Aħna se jkonna nibqaw nsemmu il-dil kwistjoni tal-familja waqt dan ismiħ imma l-darbohra inti ipprovajt li memx konflitt ta' interess mhux bissa xattu int imma anki għaliex eh, il-komitat ta' dan il-parlament li jaħdem fuq l-affarijiet legali u koll għataħħab dan il-mod. Issa, huwa propju in-nuqqas ta' infrastrutturi tana illi ħollo dan, dan il-gżejjer tal-enerġija u għamina daqseg dipendenti għanna bżon tal-smart grids. Hemm ħafna proposti tajbini ma m'għandniex flus. Issa, il-Kummissjoni x'se tagħmel biex tippromovi il-modernizzazzjoni tal-grids tagħna u tiżgura li għandna rabtiet meħtieġa u l-konnessjonijiet meħtieġa. Ovvjament, biex ikonna sigurtà tal-provista tal-enerġija għanna bżon ta' rabtiet xirqa fil-Baltiku, fil-Berju, fil-Vant tal-Europa, kullimkien għanna bżon ta' grid li tkun integrata u intelligenti. U dan jippermettilna illi namlu l-aħjar użu mill-integrazzjoni enerġetika tagħna barra minnek intlaħaq ftehim fuq ammont minimu ta' progress waqt il laqaf Barcellona ta' mill-inqas 10% ta' interkonnettività. Huwa veru illi aħna qegħdin noqorbu lejn il-moment fejn dan din il-mira issir reali aħna rridu niżguraw illi komplu nagħmlu progress imma kif huma l-affarijiet bħalissa il-Kummissjoni qiegħda tagħti spinta għal dan id-dialogu mal-awtoritajiet fil-Franza, fil-Portugal u fil-Spanja sabiex nelbu l-ostakoli li għatem. Hemm pjan biex inħolqu rabtiet jew konnessjonijiet anki fil-Pirinej biex naddu minn 1400 eh, għal 1800 watts megawatts ta' konnettività. Imma dan se jitlob impenn qawwi min-naħa tal-Kummissjoni għaliex hemm aktar involut minn sempliċement finanzjament. Aħna rridu eh, insibu il-finanzi meħtieġa il-facilità Connecting Europe miex bizzejiet se jkonna nfittxu kol finanzi fil-Bank fil Ewropew ta' Investiment u anki mill-300 biljun li propona eh, Juncker irridu nsibu ammont li joħroġ għal dawn l-proġetti u kol. Grazzi, Is-Sur Grote. Fil-ġematu xur li għaddew il-konnessjonijiet li għanda il-familja tijak mal-industrija ta' zejt nistema ħafna dwarom għawnek f'dan il-bini, il-biraħ ħinta ġornajt il-dikjerazzjoni tal-interessi finanzjarji tijak, kumbat bat kellimt ukoll dwar il- il-backloading tal-kummerċ tal-emissjonijiet aħna tart imma inti għamiltu da kollu, inti x'taħseb dwar li ties, inti taħseb li riserva ta' stabilità su għandha tiddaħħal aktar kmini jew wara l-2021 meta forsi jkun tart wies fl ts Jiena nixtieq li twiġibni dwar dan. Diġà intqal ħafna il-rabtiet li, li għandha l-familja tiegħek imma forsi tista' tiċċaranna eżattament kemm involuta l-familja tiegħek f'dawn il-kumpaniji Mistoqsija diffiċli ħalli nwitbek bl-Inglis għaliex il-Ġermanistija ma tantxa tajjeb. L-ewwel net. European Union is a splendid tool from the very outset. Eh? We have a system of Aħna għandna sistema ta' prezzijiet fuq il-karbonju għandna ftit problemi ma huwa għodda effiċjenti ħafna li tista' twassanna lejn inqas użu ta' karbonju fil-taħlita tal-enerġija tagħna. Mbagħad inti staqsitni dwar ir-riserva tal-stabilità tas-suq hija għodda tajba orjentata lejn is-suq tevita dan l-intħil politiku fuq il-prezzijiet, iżid il-fluss fis-suq, jekk ikun hemm ammonti eċċessivi jidħlu fir-riserva, jekk ikun hemm ammont nieqes nieħdu mir-riserva u nistgħu naħdmu hekk. Imma inti saqsejtni jekk għandix navanzawa jew le. Jina nibża illi il-backloading dan kien miżura ta' darba imma l-allowances illi naqsu jerġaw jiġu fis-suq umbat jistaw jerġaw ikollhom effett fuq il-prezzijiet. dan wassalni biex naħseb li nista forsi nsib biżiet appoċ minna ħatakom u għalek niprofa nikkonvinċi il-Kunsill biex eh, eh, nimplementaw u napplikaw il-rizerva ta' stabilità tas-suq qabel biex nevitaw li kunem distorzjoni tas-suq ġifiri jena infittex l-appoċ mill-Parlament permezz ta' dialogu u jekk ikun hemm appoċ għal din il-miżura għalix dak kollu li għandu xieqsa ma li tijes dejjem u komplikat, imma jekk insibu eh, bi li kun bizziet ta' poċ, jina nissuġġerixi u nappoġġa l-ideja il din is-sistema tidħol fis-seħ qabel. Grazzi ħafna. Kellima li Grazzi. Sur Kommissarju nominat. Ħanajdlek ħan nitolbok tajdilna fil-qosor ħafna dak li inti u l-Komissjoni Ewropea beħsibkom tamlu biex tiskuraw l-indipendenza ta' l-Europa biex ma nibqawx dipendenti fuq il-fornituri ta' materja prima. Inti tkellimt dwar uh, l-interkonnettività. Nixtieq ikolli iktar informazzjoni dwar x'beħsiba tagħmel il-Kummissjoni biex l-Ewropa ma tibqax taqseg dipendenti. Jiena nixtieq ukoll nkun naf kif ir rizorsi u l-materja prima lokali jistgħu jintużaw u kif se tappoġġaħ dan kolli u mbagħad l-industrija Ewropea. Kif se tintlaqat mir-riforma tal-ETS? Kemm se jkun hemm aktar kompetittività u kemm forsi jista' jkun hemm inqas kompetittività biex ikun hemm sigurtat fil l-enerġija hemm bżonn ta' diversifikazzjoni ma nistawx niddependu fuq fornitur wieħed wis. Mbagħad hemm bżonn ukoll illi konna interkonnessjonijiet mifruxin madwar l-Ewropa. Irridu niżviluppaw il-kurutur ta' nofsinhar Ja, ovvja illi South Stream ma tistax sakemm ma jiġux ma jkunux konformi ma l-akki komunater kollu, għax inkella se nibqgħu dipendenti fuq partijiet terzi, irridu niżviluppaw l-interkonnessjonijiet kollha din għandha tkun priorità fit-tems u anki il-proġetti ta' interess komuni li għanna biex namlu hekk iridu nimmobilizzaw rizorsi mill-fondi strutturali din id-darba għanna l-opportunità li 20% mill-fondi strutturali jistaw ikunu allokati għal soluzzjonijiet fil-qasam tal-settur tal-enerġija u l-bidla fil-klima. Sejtni u kol dwar kif eh, qed taħdem is-sistema tal-ETS u x'sen namlu biex niżguraw li l-industrija tkun kompetittiva. Se jrid ikollna sistema ta' eh, allokazzjonijiet bxejn moti għall ċerti stati membri jridu naraw kif sentejbu s-sistema li kena fl moddi għaliex is-sistema ma ħadmitx blaħjar mod possibli għalhekk ikonna nirriflettu naħsbu kif se bidluwa nimmodifikawa sabiex l-industrija tagħna tibqa' kompetittiva dawk l-industriji illi għandhom l-ola prestazzjoni imma irridu u koll nieħdu ħsieb dawk il-pajjiżi illi jridu eh, ħadmu uh, l-impjanti tal-enerġija tagħhom u naraw kif jekkux permezz sistema ta' qabel jew inkella sistemi ġodda propju biex nappoġġaw lil dawn. Grazzi ħafna il-kollega Peterson. Grazzi Grazzi, President. Kif qed nara jiena l-Ewropa għandha żewġ sfidi kbar quddiem għallum. Il-bidla fil-klima u it-titjib u t-tisħiħ ta' sigurta tal-enerġija permezz ta' efficienza ta' flużu tal-enerġija, l enerġija rinnonafli u inqas dipendenza fuq eh, karburanti importati. Issa meta meqti jis il-potenzjal għall-iktar eh, produzzjoni ta' enerġija li t-ġeddet madwar l europa per eżempju il-riħ fil-bahar ta' Tramontana, kif inti tista' tiżgura li dawn lejjun potenzjali ta' enerġija nadifa u sostenibli jintużaw ikunu sfruttati adottati bisħiħ u esportati madwar l-Ewropa kollha. Inti personalment kif tista taċċerta illi kunem ta' sew su uniku ġenwin għall-enerġija li jista ikun propju soluzzjoni għal dawn iż-żewġ problemi kbar li qed niffaċċaw. Grazzi ħafna għal dik il-mistoqsija. Aħna għanna problemi kbar qoddimna biex aħna niżviluppaw l-enerġija rinnovabli imma l-ikbar problema hija propju li aħna m'għandniex suq intern illi jaħdem kif imiss għaliex l-esportazzjoni trasconfinali huma limitati ħafna l-issa m'għandniex grids intelligenti li jippermettu ċertu attività Għalhekk aħna għandna bżonn leġislazzjoni ġdida biex aħna nikkompletaw is-suq intern, għaliex jekk aħna nagħmlu dan ikonna grids effiċjenti jekk l-operaturi ta' sistemi ta' trasmissjoni jaħdmu b'mod ikkoordinat u jimxu fl-istess direzzjoni, inkunu nistaw niżviluppaw kapaċitajiet addizzjonali. Irridu kol naħdmu fuq bażi reġjonali, per eżempju, fit tramuntana irridu nappoġġaw il-proġetti reġjonali bħal proġett tal l-inizjattiva tal-Bahar ta' Tramontana fuq il-grid eh, il-barra mix-xatt li għandha bżonn ir-riżorsi biex tkompli tiżviluppa. Dana sakemm ikonna sistema pan-Ewropea integrata, ġifiri rridu nappoġġaw l-integrazzjoni reġjonali, kooperazzjoni transkonfinali u nimxu pass pass sabiex ikonna suq intern ġenwin. Imma jekk aħna ma niżviluppawx il-grids, il-problema tar rinnovabli l-enerġija rinnovabli se tkun għar għaliex inkella se jkollna bżonn ta' ħafna installazzjonijiet ta' backup u l-affarijiet isiru iktar komplikati. Għalhekk irridu naħdmu fuq dawn il-grids intelligenti biex niżviluppaw lejjun ta' enerġija li ġeddu. Mbagħad hemm bżonn ukoll ta' eh, użu ta' rinnovabbli fil-żoni li mhumiex daqshekk maturi. Grazie e adesso la parola alla collega Lopez. Issa il collega Lopez Vermejo. Grazie, Sur Caniete. Jena kieku kont eh, nipreferi kolli diskussjoni miegħek, ma kienx ikun iktar diffiċli għax jiena mara. Inti eliminajt eh, ir-rinnovabbli fl-Ispanja, fl ispanja tajt spinta l-fracking u l-tħaffir permettejt l-abbużi tal-oligarki eh, eh, tal-elettriku hemm 7 miljuni li qegħdin ibatu mill-faqar enerġetiku. Dak tit tagħmel inti l-Ewropa kif tit tikkonvinċina li trid tagħmel opposta dak li inti għamilt qabel. Ħanaraw l-interessi, id-dikjerazzjoni tal-interessi tiegħek diffiċli għaliex tinbidel kuljum Il-bira smajna u kol fuq il-pagamenti addizjonali li kont għattirċivi minnant il-partit politiku tijak. Xiktar il-kumpaniji li inti eh, kont responsabli għal-jom kienu għadin jahznu dan il-żejt. Kienu inti għamnek il-kellim ġi interrot, jena ma fimċ eżattament il-mistoqsija tijak xkienet, ma ħan niprofa nwieġbeb. Jena dana għattu qabel jekk jiena niġi approvat nista' ngħidilkom illi jiena minniex se niddefendi xi gvern partikolari jew interessi nazzjonali, jiena se niddefendi l-interess Ewropew, nappoġġa l-enerġija li tiġġedded b'tali mod li ma jkunx hemm distorzjoni tal-kompetizzjoni. Jiena rrid illi jkun hemm kondizzjonijiet indaqs madwar l-Ewropa, rrid niżgura illi jkun hemm regolazzjoni tas-suq intern b'tali mod illi jkun hemm appoġġ għall-enerġija li tiġġedded u nevitaw il-problemi li feġġew f'ċerti stati membri fostom Spanja, mhux minħabba il-gvern, għaliex dan eh, eh, anke fil-gvernijiet ta' qabel kien hemm problemi, tħallsu premiums eċċessivi li mbagħad waslu għal sitwazzjoni impossibbli waslet għal deficits inaċċettabbli u bħala gvern kellna nindirizzaw dil problema aħna fuq livell Ewropew irridu noħolqu regoli bażiċi biex nippermettu uh, appoġġ għabbażi tas-suq binqas pis għal sussidji pubbliċi sistema illi tkun uniformi madwar l-Unjoni Ewropea dik twassal għal um, il-kompetizzjoni il ġusta użu tar-rinnovabli u kif ukoll żvilupp tan-networks. Jiena rrid illi rrid ikun hemm politika ambizjuża l-użu effiċjenti tal-enerġija b'miri vinkolanti, miri ċari Irrid nipromuovi l-enerġija li tiġġedded u niprovdi diversifikazzjoni fit-taħlita tal-enerġija kemm jista' jkun sabiex l-Ewropa ma tibqax daqshekk dipendenti fuq il-gas, mod partikolari f'ċerti stati membri partikolari u inkella iżolament enerġetiku li semmejt qabel. Jiena se nikkommetti ruħi għal politika Ewropea għatfiċija tal-aħjar soluzzjonijiet, anki għal dawk l-istati membri li kellhom problemi għaliex għamlu rollout ta' politiki li ma kienux sodi. Kollega Rivasi. Kollega Rivasi. Grazie, Sur President, Sur Kanjete. Wieħed l ola prinċipji tal-Parlament Ewropew għat trasparenza u meta jiena nara il-perkors li għamilt inti meta kont Ministru tal-Ambjent inti tajt permessi għal taffir fil-żona tal-Kanarje u bat tlabt eh, ċħat aċċess għal dokumenti biex naraw kif ingħataw dawn il-permessi u ma tajtomx permessi li jaraw id-dokumenti un mbagħad qegħdin tħaffru fil-Mediterran fil-waqt li l-istituzzjonijiet l-industrija tat-turizmu l-istituzzjonijiet tal-istati membri kollha ma rridux u kienu u taw komparir illi ma tamlu xek. Issa fil-kontest ta' revizjoni tas sigurtà ta' dawn il-rigs, il, kif nistgħu nafdaw fik aħna? Eh, Merci bien pour votre question. Grazzi ħafna dik il-mistoqsija, jiena rrid ngħid ħaġa waħda. Jiena ma kontx il-Ministru tal-Industrija ta' pajjiżi, jiena ma ħaddix jiena di deċiżjoni illi jkun hemm dat ħaffir kien il-Ministru tal-Industrija mhux il-Ministru tal-Ambjent. Dik l-ewwel ħaġa l-unika ħaġa illi jagħmel il-minist huwa li jagħmel evalwazzjoni ambjentali u Spanja huwa pajjiż ta' stat ta' dritt l-evalwazzjoni ambjentali saret mill-esperti mhux mill-politiċi. Aħna għandna esperti primi li jifmu fl-ambjent u li jagħmlu din l-evalwazzjoni jekk l-evalwazzjoni tkun pożittiva natu noħorġu l-permess jekk ma tkunx ma natux permess jiena bħala Ministru tal-Ambjent ma permett ma, ma, ma, ma ħallejtomx illi jibnu l-ikbar refinerija fi Spanja għaliex kien hemm evalwazzjoni negattiva ma jiena qatt ma influenzajt dikjarazzjoni jew evalwazzjoni ta' impatt. Ma l-persuni responsabbli li jieħdu deċiżjonijiet għaliex huma huma li skont kriterji xjentifiċi jiddeċidu jekk jieħdu deċiżjonijiet fuq l-ambjent skont deċiżjonijiet politiċi jew interessi politiċi ma nimxu u ma naslu mkien Għalek, bil-dik id-direttiva tal-taffir offshore, illi ġiet modifikata dan l-aħħar li hija direttiva tajba illi tiżgura illi kunem protezzjoni, kunem sistemi ta' prevenzjoni kollha. Naraw kif ikunu mixin l-affarijiet u jekk ikun hemm bżonn inżidu l-prekawzjonijiet. Dik hija l-unika ħaġa. Dik hija il-verità. Jiena ħallejt lill esperti tiegħi jaħdmu u jiena dejjem xejt fuq l-opinjonijiet tal-esperti. Qatt ma ħad deċiżjonijiet biex nappoġġa lil wieħed jew lil ieħor, imxejt fuq l-opinjoni xjentifika u dan huwa l-aħjar mod kif wieħed jista' għandu jaġixxi. U ma qallunna illi hawnhekk il-mikrofonu jinqata'. Adesso la parola Issa naddi mikrofonu l-kollega Elmer. Nikjoġbok. Grazzi, President, Kummissarju nominat, nishtiq nintroduċi ruħi bħala l-kallim tal-enerġija l-ikbar delegazzjoni tar-Renju Unit fil-Parlament Ewropew. Aħna nafu li ma kien hemm l-ebda tisħin dinji f'dawn l-aħħar 18-il sena, l-ebda tisħin dinji dan is-seklu, nafu li l-impenn dizastrus għall-enerġija li ġeddet ħolqot kriżi ta' kompetitività fl-Ewropa, nafuh dan mhux tin tal-inqas għalix il-Kummissarju ta' qablek Oettinger qal li l-Ewropa ma tistax tiflaħ tibqa' għaddejja hekk b'politika tal-klima ta' din it-tip u l- kummissarju Tajani li jissa sar membru parlamentari Ewropew qal li dan huwa massakru industrijali Ewropew. Dan konxu minnu ser tagħmel xi ħaġa biex issolvi l-problema għandek xi pjan għal kompetittività ser issalva l-ekonomiji Ewropej minn dan id-diżastru tal-kompetittività li inħoloq minn ossessjonijiet tal-ħodor. Grazzi. Thank you. Thank you very much for your... Grazie ħafna għall-intervent tijak. Iżda l-ewwel net fuq tissin dinja nixtieq ma naqbilx miegħek. Ikolli ngħid, din mhix kwistjoni ta' opinjoni, kwistjoni ta' statistika. Taraw li kull 30 sena temperatura qed tiżdied din evidenza ċara. U għalhekk it-temperatura tad-dinja qed tiżdied 0.1 gradi u jekk tmur iktar minn żewġ gradi l-effetti jkunu ta' dannu enormi, dan ċar u għanna naħdmu fuq dan fuq din il-bażi huwa ċar li l-Unjoni Ewropea għandha problema bil-prezzijiet tal-enerġija għaliex m'għandniex biżejjed riżorsi tal-gass, dipendenti ħafna fuq iż-żejt u fuq il-gass, u l-Istati Uniti għandhom prezzijiet li huma erba darbit irħas minn tagħna fil-gassol elettriku pereżempju. U għalhekk hemm bżonn niżviluppaw għajjun autonomi tal-enerġija, l hemm bżonn nappoġġaw l-enerġija li tiġġedded tagħna, l-effiċenza tal-enerġija u neħtieġu nippruvaw nkunu inqas dependenti u diversifikaw il-fornimenti tagħna u ntejbu l-kapaċità tagħna tal-produzzjoni tal-enerġija Hekk għandna nagħmlu bħala Ewropej nikkollaboraw biex bekk ikonna iktar jett, iktar saħħa, iktar seta ta' akwist. Għaliex kulħadd qed ifendi għarrasu, rasu kulħadd qed joqgħod attent għar-roqa tiegħu, imma kieku naħdmu flimkien ikonna iktar saħħa u nkunu nistgħu nsawru kapaċità ta' negozjar komuni. Dan huwa ċar u jiena nipprova nagħmel l-almu tiegħi biex nikkonvinċi dak li jkun jaħdem f'din id-direzzjoni. Ma kollox ma kollox dak li rridu nagħmlu huwa li jkollna impenn ċar fir-rigward it-tibdil fil-klima lejn is-summit ta' Pariġi biex bekk il-pajjiżi kollha ikollhom l-istess livelli, l-istess obbligi u ikonna livell iktar ġust fej noperaw. Grazzi. Grazzi, adesso la parola alla collega. Grazzi, issa l-kollega Godin. Grazzi, Sur Kommissarju nominat. Jiena u koll għadni xettiku dwar il-riskju ta' konflitt ta' interess li eh, tistaġib mija inti. Normalment il-qasba ma ċaqċaqx għal xejn. ħafna eh, flus huwa eh, vestit huma vestiti fil-dawn il-rigs offshore u hemm dawn l-installazzjonijiet li niġsu ħafna u l-enerġija rinnovabli edha biss tiżviluppa biss bi prezzijiet u li ħoljien ħafna li kważi għamlu għan possibli li kunem dan l-izvilupp il-produzzjoni tal-elettriku hija eh, diffiċli ħafna jekk wieħed irid jagħmel dan permezz tal-enerġija tal-riħ. Hemm xi studji li qegħdin tippjanaw biex tagħmlu dan din ir-riċerka? Rispondre votre question, c'est quoi qui avoir tous hemm bżonn li konna l-statistika kollha u din hija ħaġa tajba għaliex wieħed jieħu deċiżjonijiet informati. Aħna għandna problema ta' nuqqas ta' enerġija, nuqqas ta' interkonnessjonijiet u problema hija mifruxa kważi madwar l-Ewropa kollha, hemm il-problema tal-baħar tat tramuntana u l-offshore grid u li naħdmu wkoll fuq livell reġjonali mhux biss f'dak li għandu xaqsam l-elettriku imma anki is-suq tal-gas u dana jista jsolvi problema kbira Ewropea, problema tal-enerġija. Għalek biex inwieġeb għal mistoqsija tiegħek iva hija ħaġa tajba illi ikonna dawn l-istudji u l-evalwazzjonijiet ta' impatt. Jiena nieħu dan l-impenn li fil-mizuri kolla illi nieħu bħala kummissarju illi kunem evalwazzjoni ta' impatt ekonomiku, ambientali u soċjali. Hemm żewġ affarijiet li jridu jsiru, konsultazzjoni mal-pubbliku, u diskussjoni mal li stakeholders Mbatt naraw dawn l-evalwazzjonijiet tal-impatt biex naraw l-impatt ta' miżuri konkreti fuq loqsma separati. Dawn huma ovvjament affarijiet li jridu jiġu studjati bir-reqqa. Grazzi kollega Karens. Kummissarju nominat, il-portafoll tal-azzjoni għal-klima u l-enerġija għanda dilemma marbuta magħha. Minn banda għanna ħtiġa kollettiva li naqsu l-emissjoniet tal-biossidu tal-karbonju li mmajnaw it-tibdil fil-klima. Mill-banda l-oħra għanna l-interessi tal-industrija u tal-konsumaturi għall spejjes paxxi biex nżidu l-kompetittività tagħna u nżidu l-impjiegi. Il-mistoqsija tiegħi għalik hija din. Kif tara r-rwol tiegħek biex tibbilanċa dawn il-kwistjonijiet? Speċjalment fir rigward teħtieġa tagħna sigurta tal-enerġija li tfisser li naqsu l-dipendenza tagħna fuq iż-żejt u l-gass u l-importazzjoni tagħhom speċjalment minn Russja. I, I think that probably this is the most difficult Probabilment din l-iktar parti diffiċli tax xogħol tiegħi għaliex verament irridu niggarantixxu il-forniment tal-enerġija lill-Ewropej kollha imma bi spejjeż raġonevoli. U dan huwa l għan u l tiegħi u dan jeħtieġ azzjoni f'kull qasam, mhix azzjoni waħda li ser twassal eh, riżultati tangibbli. Rridu nibdew bl-effiċjenza tal-enerġija għaliex jekk ma taħlix l-enerġija daqshekk tifranka l-flus u jkollok is-sugurtà tal-enerġija iktar faċilment. U għalhekk waħda mill-prijoritajiet tiegħek tkun l-effiċjenza tal-enerġija. Direttiva tal effiċenza tal-enerġija kif torbot ma dan u ser nagħmel l-almu tiegħi biex dawn id-dispożizzjonijiet jibdew jaħdmu wara l-2020 għax huma meħtieġa. Irridu naraw l-eco designs, il-tikketjar, kif ħanaraw ir-rendimenti tal-bini, l-ewwel net bl-effiċenza ta' enerġija it-tieni rridu waslu enerġija orħos permezz enerġija li tiġġedded għaliex dawn jistgħu eh, jużaw teknoloġiji li tant huma avvanzati bħalissa imma jrid ikun hemm investimenti ċari li mhumiex ċari bħalissa u anke bil-ħbitu l-ħażna tal-karbonju, CCS. Imbagħad rridu interkonnessjonijiet kull imkien. Naħseb li l-kurutur tan-nofsenar għandu jkun il-priorità assoluta, iżda fl-istess ħin rridu noħolqu il-konnessjoniet kollha ma' reġun tal-Baltiku li huwa meħtieġ u naraw bil-sinkronizzazzjoni tal-grid elettriku li huwa jiswa ħafna flus imma meħtieġ biex bekk ikun hemm sinkronizzazzjoni ma' sistema Ewropea. Naħseb li l-azzjonijiet kollha jimxu qid fit. Imma fl-istess ħin rridu niżguraw li l-kompetituri tagħna jkollhom l simili għal tagħna biex bekk jagħmlu l-isforzi tagħhom u jkollna livell indaqs ta' kompetittività. Ġifieri ħolqa tal-istess katina m'hemmx pass wieħed għalih li jgarantixxi f'prezzijiet baxxi u li nilħqu l għanijiet tagħna l-klima. Grazzi. Grazzi, issa naddi il-mikrofonu lill-kollega Martina Werner. Sur President, Kummissarju nominat, inti kont Ministru meta il-Gvern Spanjol l-2012 permetta l-fracking għal eh, taffir għal gas ta' xejl u permettaw kol l-ewwel forniment ta' eh, tabijiet ta' eh, ramel tal-qatran fl-Europa. Fuq li ma' konklużjoni qed tibbaża li fracking mhux perikolus. Fuq xi qed tibbaża dan il-ħsieb tiegħek u mbagħad tistenna li l-popolazzjonijiet jaċċettaw dawn l-effetti. Meta qed naraw tant dismostrazzjonijiet fl-Ewropa u ħafna gvernijiet li ma permettux dan it-tip ta' tħaffir, kif inti qed toħloġ konklużjoni kompletament differenti meta kont Ministru fi Spanja u sal-konferenza sal-2015, kif tista' tgħidilna kemm tgħin dwar il-livelli tal-GHGs, l-emissjoni tal gassijiet tal-effett serra li joħorġu mill-proċessar ta' dawn l-lejun mhux konvenzjonali tal-enerġija? Grazzi. Thank you, thank you for your question. First of all, the decision to... to, to, to... L-għanet, il-deċizjoni li nad nazlu teknoloġiji ta' fracking għal gas ta' xejl hija deċiżjoni tal-istati membri skont trattat relevant. Hija deċiżjoni li kull gvern jista' jieħu hemm gvernijiet li projbixxuh u hemm gvernijiet li jistgħu jiddeċidu li jażlu din ir-rotta. Il-Kommissjoni x'għamlet? Stabilixxiet rakkomandazzjoni biex bekk kull min qed jitlob għal liċenzi ikollu zbok fejn jkun jista' jaħdem. Jiena bħala Ministru ma deġdejtx fuq il-fracking jew le, jiena qabel ma ħarġet il-rakkomandazzjoni l-Kummissjoni iddeċidejt illi l-fracking irid ikun soġġett tal-iktar valutazzjoni tal-impatt ambientali ristrett. Din kienet deċiżjoni tiegħi. Il-fracking kellu jkun valutat ambientalment bliktar teknoloġiji ristretti u bliktar attenzjoni. Ekk għamilt, u issa l-Kommissjoni tagħmel studju wkoll ta' netwerk li ġi stabilita x'qed jiġri madwar id-dinja u anke fl-Ewropa. U skont l-arfin li għandna xintifika u reali skont din informazzjoni jiena niproponi l leġislazzjoni xirqa biex nindirizzaw din il-problema. Fis-summit ta' Pariġi li rridu nagħmlu huwa li naslu għal ftehim vinkolanti tal-pajjiżi kollha rilevanti li għamlu l-impenji. E naraw li ma' bażi komuni nistgħu insibu. Aħna mmorru bħala mexxejja mmorru pakkett jekk jiġi approvat f'Ottubru u dan ikun pakkett sostanzjali għal-klima. Lan ta' l-mira tagħna ta' 40% hija waħda ambizzjuża ħafna. Grazzi. Grazzi s-sar kollega Bizniewska. Grazzi, kommissarju nominat. Ejn konsidraw illi l-Unjoni Ewropea hija 10% bħala produzzjoni ta' GHGs fid-dinja. U fl-2030 nistgħu naslu sa' 4% ser tagħmel fir-rigward il-pakket tal-klima l-2030 biex tiggarantixxi konservazzjoni tal-industri li jużaw l-iktar l-enerġija, imma li huma xorta waħda importanti għall-ekonomija Ewropea. Ser tagħmel biex tiggarantixxi is-sitwazzjoni ġeopolitika tal-pajjiżi Ewropej kollha. Kif ser tagħmel biex il-piżijiet jitqasmu b'mod ġust mod indaqs bejn il-pajjiżi kollha. X'tixtieq tagħmel biex tħeġġeġ il-dawk li nissu l-aktar bħal ċina u l-Istati Uniti biex inaqsu l-emissjonijiet tagħhom. Grazzi. Mela, l-ewwel qabel kollox waħda mill-affarijiet li rridu nagħmlu biex inkunu konformi mad deċiżjonijiet u l-għanijiet tagħna għall-klima huma li nżommu mal-ftehimiet kollha u ndemmu l-leġiżlazzjoni kollha li għandna għall-anijiet tal-Europa 2020. Għanna għafas li għandu jitħol fis u jiena bħala kommissarju l-ewwel għam jkun li l-implementa l biex l-affarijiet jibqgħu mixin qudiem għaliex l-affarijiet ser jiġru minn issa sal-2020 imma fl-istess ħin irridu nħejju leġizlazzjoni ġdida biex nħarsu lejn il-miri bejn l-2020 u l-2030. Ekk għamluh bl-ITS, bid-direttivi bil-floqsma kollha hekk se nagħmel. Biex bekk dawk li l-iktar inixsu fid-dinja irridu li naħu kompromess magħhom. U ser nagħmel, ser penja ruħi pala ma biex nikkomunika mal-Viċi President eh, inkarigata l-enerġija, għan interlokwixi mal kuntatti tagħna ma' partit interessati, noħloq kuntatti mal istati Uniti biex naħdem fuq il-forum dinji ekonomiku, forum importanti għal dawk il pajjiżi żviluppati l-iktar li għandhom emissjonijiet u li produċu emissjonijiet rridu naħdmu anke fil-qasam tal-G7, G20 biex nilħqu l-impenji tagħna u anke fuq livell bilaterali ma' Ċina, mal-Indja u anke ma' pajjiżi oħrajn importanti anke mal-pajjiżi li nqażviluppati u l-istati li huma gżejjer għax dawn importanti wkoll fid-dawl tas-summit ta' Pariġi. Jiena ħana l-almu tiegħi biex ikonna eh, konnessjonijiet anke mal-pajjiżi ta' Ewlak u l-pajjiżi tal-Amerika Latina biex bekk ikonna kompromess vinkolanti sa' Pariġi. Naħseb li huma dawn importanti għaliex il-ġnus kollha rid ikollhom matta madwar id-dinja li tikollhom l-istess għanijiet biex niġġieldu kontra tibdil fil-klima. Grazzi, adesso la parola. Grazzi, kollega Berder. Please forgive me a woman. Grazzi. Jiena ħan nistaqsik mistoqsija komplikata, dispjaċini jimmara ta' saqlek din il-mistoqsija, imma dan huwa vitali għal tibdil fil-klima, ser namlu ma l-impatti u l-kawzi ta' tibdil fil-klima jmurru li l-in mill-emissjonijiet tal-biossidu tal-karbonju Eh, diversifikazzjoni, deforestazzjoni, telf tal-biodiversità marbut ma' maltempati u eh, dizastri estremi, ser tagħmel biex tilqal dawn is-sfidi meta nżommu f'moħħna li l-pajjiżi li jiżviluppaw taħarsu lejn l-Ewropa biex ikollha rwol mexxej u biex tieħu azzjoni deċiżiva u effettiva. Għatan rrid nisimgħu minn għandek kif ħat iżgura li l-Ewropa ħatkun eh, kollha tmun f'idea fil-rigward l-impatti għat tibdil fil-klima se t-impenja ruħek għal miri vinkolanti għal tnaqqis tal-użu konvenzjonali tal-enerġija biex ikun enerġija li l lil mill-2020 nirrispettu l-ajluk u anki neħirsu mill-fenomenu tal-ħtif tal-art? Grazzi. Uh, most of them. Uh, Ħafna mistoqsijiet niprofa nwieġeb il-ħafna minnhom. L-ewwel nett ħanipprova nieħu azzjoni fil-linji kollha għanna għanijiet tal-klima ambizjużi, imma ser naħdmu flajluk, fluluk, f'dawk loqsma kolla, fil-oqsma kolla, insomma. U ħaġa li rridu namlu għal-politika tal-klima hija li natu daqqatejt il dawk il-pajjiżi li huma l-inqas żviluppati. biex ikollhom politika lejn l-adattament u lejn il-mitigazzjoni. Waħda mill-lanita u l-lenin ta' taħdidiet tal-Pariġi ser ikun il-pakket finanzjarju u aħna għanna kompromessi ma' dawn il-pajizi u rridu nżommu mal-impenji tagħna, ġaħna impenjati għal 200 biljun dollaru bħala pakket u issa ħafna pajizi jagħmlu bwedid differenti għal fond globali ekoloġiku. Ġifiri, fi emmek ninsabu, Il-pakket finanzjarju ħajkun importanti biex niżguraw li jkollna appoġġ għal futur. Staqsejtnu wkoll dwar kif ħan indirizzaw il-kwistjonijiet tal-forestrija. Issa dinna femta għaliex qed nieħdu qed noqogħdu b'sebajnejn fuq l-impatti tal-biomassi, biomassa x'in huma l-impatti tal-biomass fil-sistemi tagħna għall-emissjonijiet, eċetera. Rridu nużaw il-biomassa iva, imma mingħajr ma noħolqu uwis GHGs u l-emissjonijiet tagħhom. biomassa li hija eh, adattata, imma imma oħra hemm tipit oħrajn ta' biomassa li mhumiex adattati. Rridu nużaw l-inqas għazliet li huma aggressivi għall-ambjent u rridu naħu l-anijiet tagħna Biex namlu dan, irrid ikun hemm ħafna appoġġ tekniku. Grazzi. Grazie, adesso la parola al Grazzi. Eh, il-kollega Tiabons. Grazzi. il e tajba. Sur Kanjete. Apparti mille toqt semmi l-prioritajiet tal-klima, l-isfond tijak, dan mhux bizzejiet, Jiddispjaċini ngħidlek hekk, imma ma nemminx li inti battu konvertejt. Inti favur il-fracking jew le? Għax importanti li waslu leġizlazzjoni fuq dan ħart is l-opinjoni ta' maġġoranza fis soċjetà Ewropea, speċjalment il-soċjetà Baska li hija kontra l-fracking? Hemm rapport ta' ġestjoni tal-kas Prestige. Inti ser tevita l-użu ta' ċanur fil-industrija tagħna bħalma kien hemm fir-riżoluzzjoni tal-2010 min-naħa tal-Parlament Ewropew. Jiena nixtieq li l-awtoritajiet Spanjoli jirrespettaw il-leġizlazzjoni kollha fil-portafol tiegħi. Dan japplikaw kollha l-Istati membri l-oħrajn għax ir-responsabilità tiegħi bħala Kummissarju tkun li tiżgura li l-leġizlazzjoni Ewropea tiġi rispettata. It-tieni. Ipermetti li nirreferi il-mod kif il-kas prestiġ ġi ġestit. Jina kont ministru dak iż-żmien u l-mod kif indirizzajna dan il-kas kien li nalqu il-żoni eh, tas sajt ta' Spanja biex bekk ma jkunx hemm sajt f'dawk iż-żoni fejn seta' jkun hemm periklu. Aħna kellna l qabel kollox moħħna is-saħħa tal- ċittadini tagħna. Skurajna li l-komunità ta' sajjida ma jfallux u aħna zammejna din id-deċiżjoni sa' deċiżjoni tal-ftuħ mill-ġdid tal-kosta. Naddafna l-kosta f'rekord ta' 6 xhur u nisfida l-kull wieħed għandha minnkom biex imorru fil-tramuntana ta' Spanja u jkunu tistgħu tammiraw il-ġmiel tal-bajjiet tagħna. Dan grazzi għal mod kif indirizzajna l-każ prestiġ. Fuq il-fracking, kulħadd rajh fideh l-istati membri jiddeċidu. Il-Kommissjoni ma terrikjedix l-istat membru li jizviluppa teknoloġija ta' fracking u laqqas ċaħdu mill għamelek taħroġ rekomendazzjonijiet fuq dak li għandu jisir jekk stat membru jiddeċida li juża din it-teknoloġija u il-mod kif jiżviluppa l-industrija tiegħu. Hekk tagħmel il-Kummissjoni. Naħseb li f'dan l-istadju il-Kummissjoni qed tiġbor id-dejta xjentifika kollha Għanna ħafna esperjenza kemm fl-Ewropa kif ukoll minn barra mill-Ewropa biex bekk nkun nistgħu noħorġu issa b'regoli li gvernaw speċifikament fracking. U din ħanamluha fl-imkien intom il-Kummissjoni u l-Kunsill. Il-Kummissjoni tressaq proposta li tkun tista' tiġi diskussa mill-MEPs li jirrappreżentaw l-opinjoni pubblika fil-pajjiżi varji tagħkom. Grazzi il-kollega Maragall. Sur kanjete, tkellimna dwar il-konflitt ta' interess minħabba l-isma tiegħek fis-settur tal-industrija taż-żejt. Imma ma tkellimniex dwar tax havens pereżempju, rifuġi fiskali. Forsi, legali, imma ma nistgħux naċċettaw minn punti vista tal-etika għalija huma inkompatibbli illi inti jkollok kariga bħal din imbagħad fl-istess waqt ikollok attività ta' negozju bħal din. Jiena ma naqbilx ma' leġislazzjoni dwar il-kosta. Dan huwa biżejjed biex jiena nirrifjuta n nomina tiegħek ukoll il-mod anti-Ewropew tal-intraprenditorja tiegħek. Inti u familtek kelkom eh, interess fil-intraprizi tal-Antille Olandizi, Costa Rica jew Panama u inti temmen li għabbażi tal-informazzjoni li għanna inti għandek tirrifjuta il-nomina tijak Għan rispondik blatlaq li jien għat ma kelli attivitajiet ekonomiki, ekonomiċi f'intraprizi li operaw f'rifugi fiskali. Jiena dejjem iddikjarajt kollox lil Dipartiment tat-Taxxa fi Spanja Kull tul tiegħi dejjem ġi dikjarat lill Dipartiment tat-Taxxa. U jiena kburi minn dan, mandi l-ebda sem f'kumpaniji kelli imma biħejtom. L-aktar mod trasparenti. U bekk tara darbejn għamiltek, jiena konvent il-Kummissarju Juncker xorta kien jinnominani għaliex jien kont Kummissarju trasparenti. Jiena Nizzilt kollox fid-dikjarazzjoni ta' interess finanzjarju, għatma ma ħbejt Beħejt kollox u bekk għandi il-kuxjenza safja. Safja ħafna. Dejjem rispettajt u ħallast it-taxxa dan huwa obbligu ta' kull ċittadin u jiena kuntent li għamiltek. Grazzi. Issa il-kollega Tamburano. Sur kanjeta l-Unjoni Ewropea sissa ma tantx tat attenzjoni lil drawiet tal-konsumaturi li nafu li huwa fattur ta' importanza kbira għal ġlieda kontra l-emissjonijiet. Sudu tal-OECD mill-2008 jgħidilna illi 80% tal-konsum domestiku li inkludi l-enerġija uh, jisiru minn nisa u n-nisa jużaw inqas għaliex jużaw trasport pubbliku per eżempju. Inti lest li tirrimedja dak li għad vizavi in-nisa fl-moddi permezz ta' approċ innovattiv għal politika tal-klima u tal-enerġija li tqis l-importanza ewlenija tan-nisa fil-ġlieda kontra il-bidla fil-klima u l-frankar tal-enerġija lest illi kollok approċ egalitarju vizavi il-kollega il-kollegi n-nisa tijak li ħajkunu parti mill-Kummissjoni u laqdiet tal-ambjent li spiss ikunu mmexxija minn nisa li inti wis ħat il-taqa magħhom. Grazzi għal mistoqsija tiegħek. Fid-diskors inizjali tiegħi jiena diġà qed li nemmen li l-ugwaljanza bejn is-sessi huwa pilastru fundamentali biex ikonna Ewropa aktar ġusta u prosperita prosperità jiena nemmen fl-ugwaljanza fost is-sessi u meta kelli l-kariga politika tiegħi ħafna deputati Spanjoli jistgħu jikkonfermaw dan jiena dejjem fdajt lin nisa b'karigi importanti. Is-sajt, is-Sinjora Fraga, kienet miegħi fil-Ministeru u kienet responsabbli mis-sajt. Anke fl-agrikoltura, l-bidla fil-klima fi Spanja et dan is-settur qed uħsibu mara, evaluazzjoni ambjentali wkoll huma fidejn mara. Pek naf li hija importanti il-figura tal-mara, f'pożizzjonijiet ta' deċiżjoni, ta' tiħit ta' deċiżjoni fil-politika, dejjem hemm u dejjem ipprattikajtu dak li hemm int. Madana kollu, jiena naf. li hemm effetti tal-bidla fil-klima fuq in-nisa, hemm ħafna eżempji u kien hemm qal illi hemm bżonn li npoġġu nisa postijiet ta' l-nisa biex nġildu l-bidla fil-klima. L-bidla fil-klima tolqod mod partikolari l-nisa, l-nisa fl-Afrika. Inti, bir-raġun, tfakkar dan it-ħassib dwar il-mara fil-proċessi ta' teħid ta' deċiżjoni u jiena infakrek li fil-kabinet tiegħi nirrispetta l-ugwalenza fost sessi il-kap tal-kabinett tieħa tkun mara u ħan niżgura wkoll illi l-ugwalenza fost sessi ikun il-prinċipju anke fid-direzzjoni ġenerali. Grazie, adesso la... Grazie, il collega Balzo. Grazie, Presidente komissarju nominat. Għanna opinjonijiet differenti dwar l-enerġija minn nuklear. Ħafna mill-laqdiet ta' protezzjoni tal-ambjent huma kontra l-impjanti tal-enerġija nukleari iżda fl-istess waqt. Riċerkaturi importanti Amerikani qalu li meta nġildu il-bidla fil-klima l-enerġija minn nukleari tista' tkun ta' beneficju għal pjaneta għaliex hemm min jgħid li l-enerġija nukleari hija enerġija nadifa safja. Naturalment il-kol irridu nappoġġaw l-enerġija li tiġġedded iżda fuq medda medja ta' żmien dan mhuwiex għan realistiku. Il-portafoll tiegħek ma jirgwardax biss il-ġlieda kontra l-bidla fil-klima imma anke il-politika tal-enerġija. Bek, il-mistoqsija tiegħi għalik x'inhi l-attitudni tiegħek viżavi l-impjanti tal-enerġija nukleari. Nerġa' nirrepeti dan għattu kemm il-darba li id-deċiżjoni fuq il-lejum tal-enerġija hija deċiżjoni li jeħduha l-istati membri. Mhux il-kummissarji Ewropej jgħidu li huma favur xi tip ta' enerġija u kontra xi enerġija xi tip ta' enerġija. Oħra? Jekk. Stat membru ikollu skort nukleari għanna leġislazzjoni apposta u kummissarju f'każ bħal dak irid jiżgura li hemm l-iktar livell oli possibbli ta' sigurtà u hekk għamilna bid-direttivi tagħna dwar sigurta u naħdmu fl-imkien mal-enerġija Ewropea, Juratem? u rridu nigarantixxu li jekk ikun hemm xi stati membri illi jixtiequ jiżviluppaw enerġija nukleari dan jagħmluh garanziji sħaħ. Sikurezza totali, bekk meta l-Istati membri joħorġu bi proġett u jresquh lill-Kummissjoni Ewropea, il-Kummissjoni tirrevedih ħalli tidentifika xi problemi l-Istati membri jistgħu jażlu it-tip ta' enerġija li jixtiequ bħalissa fl-Unjoni Ewropea. Hemm bosta pajjiżi li jixtiequ din l-enerġija. Oħrajn edin jgħalquhom l-impjanti l-Belġu l-Ġermanja, per eżempju, iżda xi stati membri hemm iridu reaturi ġodda u qed jibnuhom l-Ungerija, ir-Renju Unit il-Kummissjoni trid tibqa' b'sebgħinej trid iżomm sebgħinej fuq l-iżvilupp il-ġodda u tiżgura li l proċeduri adottati mill-kumpaniji jikkonformaw ma' kriterji ta' sikurezza, ta' sikurezza u l-iskart tal-enerġija minn nuklear isegwu l-linji gwida u kol ikun hemm livello ta' sikurezza għal gas Bekk jiena nemmen li tkunem livello ta' sikurezza. Issa ngħaddi simbolu tal-poter din il-kamra l-kollega Ġerzi Buzek li ħajmexxi it-tieni nofs ta' din il-laqa. Grazzi President. Grazzi Giovanni. Għadna kemm intemmu l-ewwel parti, it-tielet parti u issa nibdew bir-raba round għall-interventi Għanna l-ewwel kellim, il-kollega Ivo Bellet. Grazzi President, sur kanjeta hawnhekk quddiemek ninsab. Lejla tajba. tas tassew l-involviment tiegħek meta l-impenn tiegħek meta ġib tal-mistoqsija ta' Mattias Grote dwar riforma tas sistema tal-ITS u lik tal-implementazzjoni tal-NSR Market Stability Reform. Inti għallejat tagħna dak li huwa ħin u anke il-backloading. Għandi mistoqsija supplementarja. Kif nistaw nżewġu din l-ambizjoni mal-tassib leġittimu tal-industrija b'mod partikolari li ma garanziji effettivi tista' inti tagħti tista' nista' aħna nagħtu tista' l-Unjoni Ewropea tagħti lil dawk li jkollhom l-aħjar prestazzjoni, l-aqwa performance fl-industrija biex niġġieldu il-carbon leakage mod partikolari wara is-sena 2020. Grazzi, kollega, it-tweġiba mill-Kummissarju nominat. Grazzi għal mistoqsija tiegħek. Intenni. Għanna l-ikbar su tal-karbonju fid-dinja. Min qed jieħu lilna bħala eżempju. Iċ-Ċina, l-Istati Uniti, dawk li qed suq tal-karbonju jew l-Iżvizzera. U fil-ġejjeni irridu norbtu s-swieq tagħna ma' suq tal-karbonju globali bekk għandna responsabilità kbira u kif nistgħu nsawruh dan is-suq. Għal dan il-għan irrid ikun effiċjenti immens imma irridu wkoll nikkonsidraw l-industrija tagħna għanna għan ewlieni fl-Unjoni Ewropea, it-kabbir u l-impjigi. U t-kabbir u l-impjigi ma l-iktar żewġ elementi importanti li għandna nqisu. Jista' jkollna settur industrijali ta' 2% tal-GMP u l-industrija tagħna bekk tkun kompetittiva biex nagħmlu dan irridu nkomplu bis-sistema ta' free allowances. Biex nevitaw il-carbon leakage. Fil-qafas ta' qabel, skont studji tal-Kummissjoni, ma kienx hemm migrazzjoni tal-kumpaniji minħabba prezzijiet tal-karbonju li dejjem żdiedu, iżda f'sistema aktar effiċjenti kif ħajkonna il-prezzijiet tal-karbonju jistgħu jiżdiedu daqsxejn. E aħna hemmhekk irdu nipproteżu lill industriji li l-aktar effiċjenti ħan nagħtuhom allowances bl-ħlas, irdu nfasslu sistema l-ġdida, imma mbagħad ukoll irridu nikkonsidraw il-problema ta' xi pajjiżi illi jiddependu immens fuq il-faham għall-impjanti tal-enerġija u naraw jekk eh, ikonniex eċċezzjonijiet għalihom derogi biex huma jkomplu jappoġġaw l-industrija u l-impjanti tal-enerġija tagħhom. Din hija din nista' niddiskutija mal-Parlament. Jiena les li niddiskutija mal-Parlament is-sistema l-ġdida għaliex għandna responsabilità kbira rridu nibnu l-ikbar su eh, bi prestazzjoni fl-Ewropa. Fid-dinja, skużawni. Is-Sinjora Garcia Perez. Inti l-Kummissarju nominat għall-azzjoni tal-klima. Inti kont ministru fi gvern li adotta liġi Spanjola dwar il-kosta. Kienet ta' għajb, ta' għajb fl-Ewropa. Sors ta' għajb. U kienet teddida għal-erda tal- wirt naturali tagħna. il ventija tiegħek kontra l-bidla fil-klima u issa qed tgħid illi għandek għal qalbek il-bidla fil-klima li l-in mill-portafol tijak tittara fil hemm kwistjonijiet oħra illi għalina jamluwa diffiċli naprofawk inti tinsulta l-nisa Umbat biex tindirizza konflitt ta' interess eh, li għat u d-majnejn kullħat inti biħejt malaj malaj l-isma tijak u 24 si qabel dan ismiħ il-bira infatti inti jett illi inti rċefejt xi flus mill-partit tiegħek informazzjoni li kont ħbejta, ħbejtinna. Inti f'pożizzjoni hija f'pożizzjoni biex tkun kummissarju, hekk taħseb. Muchas gracias, señora diputada. Voy a decirle dos cosas. Grazie, onorevole membru. Lew ċaffarijiet għandi ngħidlek? Jiena, b'mod sistematiku, dejjem ivvutajt meta kont Ministru tal-Ambjent il-proposti tal-Kummissarju fil-Kunsil tal-Ministri dejjem appoġġajt il-proposta tal-Kummissjoni kont parti mill-grupp mill-grupp dwar it-kabbir ħadrani. U il-ministri konna edin nġildu għall-efficienza tal-enerġija, l-enerġija li t u ma konniex kontenti bil-fossil fuels. U jien ma konċ, ma konċ eh, komissarju nominat, jiena ma beħejt xej blaħdoċ, biħejt l-isma meta, meta sirt komissarju nominat. Ma kellix għaġla, le, laqas ġem biex nbiħ kollox. Trasparenza u koerenza għamilt il-lista il-liġi tal-kosta biex nħares l-interessi ta' ċittadini Ewropej. Dawk bil-bosta li investew fi Spanja, xtraw proprjetà matul il-kosta ta' Spanja u mill-lejl għannar sabu u d-dimom din il-liġi Ewropea li kienet tgħid li l-proprjetà tagħhom m'għadix teżisti nagħmel dan biex nopproteġi l-interessi tagħhom ma ħbejtilkom xejn xejn ma żammejt mistur onorevoli deputata għaliex fis-CV tiegħi. Hemm miktub li jum li jien kont president ta' kumitat kariga politika li ma kontx niġi imħallas għalija. Fid-dikjarazzjoni tiegħi mill-bidu net, mill-ewwel jum. Fid-dikjarazzjoni ta' interessi jiena semmejt din il-pożizzjoni biex bekk il-kumitat ġuri ikun jista' jevalwa u japprova. Jiena dikjarajt kollox id-Dipartiment ta' Taxxi Interni. Jiena it-taxxi ħallastom ġibt ruħi mod trasparenti. Grazzi komissarju nominat għad dikjarazzjoni tiegħek. Onorevoli Ashley Fox ek jożbok. Grazzi President. Lejla tajba sur kanjete. Hawnhekk qiegħed. Jiena mhux interessat dak li għamel huk ta' rispett bħalissa hemm 248 proġett ta' interess komuni li huwa parti mitten ti u CEF budget ta' 5.8 biljun euro għal seba' snin. Ħafna minn dawn il-proġetti mhux ħajġu finanzjati hekk kif dan. Tista' tgħidilna xi kriterji ħatuża ħalli tiddeċidi liema proġetti jiġu finanzjati u liema le forsi l-President jistaqsi lill grupp SND ħalli jifqu jitkellmu mal-konsulent tagħhom. Palissa qed nifukaw sabiex intejbu l-pipelines tal-gas u kif ħat iżgura li ntefqu bizzejet fonti ħalli intejbu il-grid tal-elettriku tagħna. It-tweġiba. Jiena nikkonsidra l-proġetti kollha biex jinaqdu l-pajjiżi, ikun hemm rabta aħjar bejn il-pajjiżi, kun hemm interkonnessjoni nikkonsidrhom bħala priorità ewlenija huwa minnu illi permess għal facilità Connecting Europe għanna 5.8 biljun euro biss. Xatir ħana mill fil-ġejjeni, meta ħana nirrevedu il-qafas finanzjarju i li jiena nidġielet sabiex din kun priorità l-Europa. ċaħġa oħra ħan għamil. Il-pakketti li aħna ħan wet u dawk ta' 300 biljun ħan niprofa nara li jkun hemm finanzjament għal dawn il-proġetti. Nieħdu l-finanzi, l-fondi minn hemmhekk. U kol nużaw kemm jista' jkun flejes mill-Fond Ewropew ta' investiment. Issa l-proġetti ta' interess komunitarju fitre xi ħaġa importanti għalija li mhux il-Kummissjoni tiddeċiedi li huma l-iktar proġetti importanti għandna flimkien mal-gruppi reġjonali u regolaturi, operaturi, kumpaniji, partijiet interessati, aħna niddeċidu biex naraw x'tip ta' mertu għandhom il-proġetti. Il-proġetti tal-aktar interess għalija u ma dawk illi jridu jaqdu il-pajizi, joħolqu interkonnessjoni fost il-pajizi u kol li jagħtu sikurezza enerġetika għall-Unjoni Ewropea. Għalija dawn huma l-aktar proġett importanti imma huwa fidej l-entitajiet reġjonali u rridu naħdmu fiħdan qafas reġjonali. Din mhix deċiżjoni tal-Kummissarju. Nammetti li l-faċilità Connecting Europe għandha ammont ta' sew limitat u fiħdan l-MFF il ġdijt irridu niġġieldu għal dawn il-proġetti għaliex dawn il-proġetti ta' min joffri sostenna li jom, ta' min jappoġġom. L-Onorevoli Vidal. Grazzi, Onorevoli Kaniete. Il-Kunsill Ewropew, il-Parlament u l-Kommissjoni appoġġaw il-lan tal-interkonnessjoni elettrika tal-10% fost Stati membri. Ġib, propost ukoll li jkun hemm żieda il-fatt illi dillo dan lan mhux qed jiġi mħares mhux biss huwa ta' ostaklu għall-Unjoni Enerġetika ma tikkomprometti l-abilità tagħna li nħarsu l-miri sal-2020. L-Istati membri esperimentaw bl-iżvilupp tal-enerġija li tiġġedded. Imma issa għandhom kapaċità eċċessiva u ma jistgħux jesportaw din l-enerġija eċċessiva inti għandek mod taf kif tista' tiskopri xi modijiet ġodda f'dak li hija interkonnessjoni u mbagħad il-qafas globali Ewropew jekk inqisu kemm importanti l-interkonnessjonijiet jekk ma jkunx hemm kunsens fuq il-miri stabiliti x'tip ta' miżuri konkreti ħa tieħu ħalli żżid l-interkonnessjoni. Grazzi prioritaw l nija tiegħi illi nixpruna il-proġetti marbuta mal-interkonnessjoni fl-Unjoni Ewropea li huma meħtieġa u nibdew mill-Baltiku. Imbagħad nispiċċaw fil-Peniżola Iberika. L-isforzi ta' interkonnessjoni ser ikun tasu importanti għal ġejjeni. Din il-ħaġa rridu narfuha imma dik li l-Peniżola Iberika huwa minnu illi sar żvilupp importanti għall-enerġija li ġeddet imma kien hemm ħafna problemi. Il-netwerk tagħna mhuwiex intelligenti biżejjed u ma jistax jassorbi il-produzzjoni eċċessiva u ma nistgħux lanqas nesportaw għandna relazzjonijiet tajbin mal-Portugal, pereżempju, iżda ma nistgħux nesportaw lejn l-Unjoni Ewropea. Lanqas lejn l-Italja u Renju Unit xi ħaġa li kieku kienet tkun possibli kieku kena interkonnessjoni aħjar, għamilna passiċ kejkna ta' titjib. Il-Kommissjoni qed ħeġġeġ dialogu bej Franza, Spanja, il-Portugal ħalli dawn il-proġetti jitwetqu jisiru realtà kif għat l-Onorevoli del Castillo. Em, kollegament elettriku li jgħaddi mill-1400 megawatt per eżempju, ħrajna dam daqxej lura. ura irridu li nstaftajin politiku bejn l-istati membri ħalli dak li sta jitwetta jitwetta, mbagħad neħtiġu appoġġ finanzjarju. Appoġġ huwa meħtieġ għax eh, inkella settur privat ma jintervjenix. Huwa meħtieġ l-appoġġ tas-settur privat biex innedu dawn il-proġetti. Irridu nistabilixu qafas normal, qafas leġislattiv ħalli inkunu nistaw naġlu il-proċessi burokratiċi, is-saffi kollha tal-burokrazija ma jkunx hemm minn. Jien hekk beħseb li nagħmel mhux biss dak li rigwarda l-Peniżula Iberika imma l-interkonnessjoni kollha meħtieġa fl-Unjoni Ewropea. L-Onorevoli Valsdorf. Grazzi, President. Sur Kummissarju nominat fis-settur tal-enerġija <clears throat> għandna ċerti monopolji naturali imma il-ġejjeni enerġetiku tal-Ewropa se jirrikjedi kooperazzjoni ma' infrastrutturi kbar ta' enerġija komuni. X'nistgħu namlu biex nużaw dawn l-infrastrutturi kbar u żgħar, jiena nemmen illi jekk aħna rridu nsibu bilanċ xieraq irridu l-ewwel qabel kollox niġġieldu kontra il-monopoli jekk xi ħadd qiegħed jabbuża minn pożizzjoni dominanti jiena nikkuntatti għal kollega tiegħi li huwa responsabbli għal kompetizzjoni biex naraw jekk din is-sitwazzjoni tistax tiġi korreġuta. Imma l-aħjar mod li naġixxu għalli nizguraw illi aħna nikkompletaw is-suq interna l-enerġija u prerekwizit għal dan huwa li t-tielet pakket tal-enerġija jiġi implementat bis-sħiħ. It-tieni net irridu nfasslu miżuri ġodda fuq il-grids intelligenti u konnessjonijiet traffiku finali, etc. Dan irrid isir għaliex aħna qegħdin ngħixu fera fejn il-konsumaturi qegħdin fil-qalba tal-konsum għandna il-meters intelligenti, il-smart meters, Eh, apparat domestiku li jgħamil użu effiċenti tal-enerġija l-konsumaturi jistaw joħorġu u jixtru dak it-tamir illi l-inqas jaħli enerġija u rridu nsaħħu il-grins u anki il-possibilitajiet illi nkunu indipendenti f'dak li għandu xaqsam provvista tal-enerġija. Jekk is-suq tagħna ikun trasparenti, suq li jkunu kol ikkompletat, ikonna kif għattilkom jena fil-bidu ta' dan ismieħ jena għattilkom li aħna nikkompletaw is-suq waħdini tal-enerġija hija xi ħaġa fondamentali. Irid ikun hemm prezzijiet trasparenti jekk aħna naqdu f'wieħed is-swieq frammentati l-Unjoni Ewropea ssir aktar kompetittiva u l-prezzijiet jonqsu jekk inkomplu naħdmu b'mod iżolat maħniex se nkunu kompetittivi u se jkollna problemi kbar bil-prezzijiet. Għalhekk il-bilanċ bejn il-kbir u żgħar hija xi ħaġa li nistgħu insibuh eh, fil-ftan is-suq eh, waħdieni. Sur Kanjete bħala Ministru Spanjol għal l-ambjent u għawnek nisħaq fuq il-kelma ambjent, inti kont favur il-fracking u l-importazzjoni ta' prodotti mill-Kanada. Issa, jew inti kont favur, jew inkella ma kellek xil-ħila tilqa kontra dawn l-affarijiet. Issa, inti għandek imsieħeb uh, fil-negozju li mhux biss huwa ħuk tar-rispett imma huwa imsieħeb tan-negozju tiegħek għal 25 sena u eh, kien hemm ukoll każ ta' frodi fiskali kontra il-kumpanija li inti kont involut fiha fl-moddi. Kif se tindirizzad il problema kif se taħroġ minna? Sur Turmes, jiena ma nafx ngħid ta' din l-informazzjoni. Inti għattajt li għallek xaħat imma jena fil-dikjarazzjoni eh, tal-interessi finanzjarji tiegħi intom eh, tafu li għattilkom li jena avukat u jena nħu bħala ministru ambientali jena maħħaċ dawn id-deċizjonijiet u l-istess jiġri fil-Kommissjoni Ewropea kultant għaddi tiegħek u drabi oħra le għaddi tiegħi fuq il-backloading imma ma tiegħi fuq kwestjonijiet oħrajn imma dejjem trid eh, tipparteċipa fit-taqtija. Jiena għamilt għaddejt leġislazzjoni eh, ambientali li kienet liktar stretta li qatt kien hemm fi Spanja, bbażata fuq kriterji, kriterji sodi. Issa inti bħalissa inti semmejt il-TOSANS, il-, -tosans, il ehm, ir-ramel tal-qatran u issa jrid jiddeċidi l-Parlament kif jaħseb l-aħjar u meta ikun hemm deċiżjoni li tkun ittieħdet gvern ma jistax joħodha imur kontra. Spanja trid tkun konformi mal liġijiet Ewropej jekk ma tagħmilx hekk jittieħdu passi kontra tagħha. Jekk jiena nkun kummissarju responsabbli għall-ambjent irrid niżgura illi il-leġiżlazzjoni Ewropea tiġi rispettata jekk ikun hemm proibizzjoni fuq il- il-ramel tal-qatran u dan ikun konformi mal-regoli ta' WTO nimxi fuqhom. Sir sur David Coburn. Sur Kummissarju nominat bħala xaħat li qed issir famuż għal xi ħadd li ma jemminx fil-kapaċitajiet uh, intellettwali tan-nisa, naħseb inti kontenti li daxxol se jmur għand raġel. Tista' tgħidli għalfejn l-Unjoni Ewropea għandha tajt li se jkun hemm tnaqqis tal-emissjonijiet tal-effetti tal-gassijiet perfetta sera ta' 40% meta l-Unjoni Ewropea temetti bis 12% minnhom. Inti taqbel miħaj illi dan il-pjan illi nofqu dawn il-flejjes gbar fuq miżuri ta' mitigazzjoni se jkollhom effetti negattivi fuq l-ekonomija dajfa tagħna. Aħna nafu illi namlu x'namlu kontra l-emissjonijiet xorta se jkomplu jiżdiedu dawn l-emissjonijiet għaliex kull ċinis irrid ikollu friġ u jkollu Ferrari wara l-bib ukoll għawnek il-President jinterrompi l kellim. Jintefa l-mikrofonu tal-kellim. We have a saying in the UK. Well, uh, the time is over, colleague. Il-President ifakkar l kellim illi għalaqlu il-ħin. Designate, if I ask you for the answer. Well, uh, first of all, trust... Uh, Lewenet inti ma temmenx fil-bidla fil-klima u jena najdlek illi għanna problema kbira eh, bil-bidla uh, fil-klima. Il-temperatura tal-dinja edha tizdiet. U inti għattajd l-imbat għalfejn irridu nofqu ħafna flus meta ħna għanna biss emissjonijiet ta' 12%. aħna dak li rridu namlu huwa biss l-isforzi li rridu namlu aħna biex iż-żieda ta' temperatura ma tkunx iktar minn tnej żewġ gradi. Il-ġlieda kontra l-bidla fil-klima għandha bżonn mexxej u l-Ewropa għandha tkun dak il-mexxej u aħna dejjem konna il-mexxejja minn Copenhagen il-qoddim fis summit kollha konna aħna il-mexxejja u rridu nibqgħu fl-istess pożizzjoni anka f'Pariġi. Faċli wis li wieħed jgħid ħadd ma jagħmel xejn ma nagħmel xejn. L-affarijiet jibqgħu kif ikunu, ma jinbidel xejn u jkollna katastrofi. Għandna bżonn ta' min imexxina l-Ewropa trid tmexxi. L-Istati Uniti jridu wkoll jieħdu pozizjoni soda jifissaw għanijiet ambizjuzi biex aħna nkunu kompetittivi fuq livell globali, nkunu eh, kompetittivi aħna noħolqu l-impiegi. Bil bil-pakket tal-2030 nistaw noħolqu miljon impieg Aħna hekk irridu nillimitaw il-bidla fil-klima noħolqu l impiegi biex nkunu kompetittivi. Aħna irridu niżviluppaw standards ġodda, prodotti ġodda biex inkunu kompetittivi. Din hija il qoddim u jiena nemmen li nistgħu nkunu mexxejja f'dan ir-rigward u nkunu kompetittivi ekonomikament. Grazzi ħafna. Is-Sur Markus Peter. Grazzi ħafna sur kanjete tal-li tant tweġibiet tant kompluti u tant kont trasparenti fil-dikjarazzjoni tal-interessi finanzjarji tijak. Naħseb illi dak illi soba li inti esprimejt għal komment eh, illi għamilt fuq il-gwaljanza bejn in nisaw l-irġiel għandu ikun eh, aċċettat issa fuq l efficienza fl-użu tal-enerġija ħafna stati membri qegħdin issibu eh, sibu diffiċli li jilħu il-miri tagħhom għaliex huma miri ambizjużi ma ukoll għaliex hemm miri burokratiċi kif nistgħu nkunu iktar flessibbli u kif nistgħu nużaw inċentivi biex niżguraw li kull pajjiż jista' jagħmel dak kollu li jista' dak li huma ejjum ta' enerġija li jiġġeddu enerġija u diossidu tal-karbonju sabiex kulħadd ikun jista' jagħmel il-kontribut tiegħu. biex nilħu l-anijiet bżonn illi l-isforz ikun maqsum bejn l-istati membri imma irridu namlu dan dejjem fid-dawl tal-kapaċitajiet ta' kull stat membru u s-sitwazzjoni li jinsab fija. Ġifiri rridu noqogħdu attenti fl-approċċ illi aħna nieħdu fid-distribuzzjoni tal-isforz. Rridu nagħmluha fl-ITS għandna din is-sistema ta' uh, valuri ta' referenza, ta' benchmarking, fil-non ETS irridu nqisu situazzjonijiet differenti li hemm bejn l-istati membri biex nifissaw l-anijiet vinkolanti fl-enerġija li tiġġeddet mhux se jkollna miri vinkolanti imma xorta se jkollna nieħdu impenji min-naħa tal-istati membri eh, illi irridu jkunu wkoll jirriflettu il-possibilitajiet illi għandhom l-istati membri għaliex hemm stati membri li għandhom iktar diffikultajiet minn l-oħrajn, imma fuq livell globali nistaw ikonna minimu ta' 27 u kena ħafna odot għaliex anki fuq, fu dak li rigwarda l-enerġija u użu effiċjenti tal-enerġija nistgħu naħdmu wkoll fuq il-konsumaturi. Nistgħu na pereżempju nagħmlu iktar fil-qasam tal-bini, tal fil-tisħin, anki individwi jistgħu jenuna biex nilħqu dawn l-anijiet ġifiri għanna odda importanti ħafna fil-direttiva dwar l-użu effiċenti tal-enerġija bil-direttiva dwar il-prestazzjoni tal-binjiet u anki bil-introduzzjoni tal-meters intelligenti fi sistemi kollha. U dawn qegħdin jiddaħlu fil-pajjiżi kollha għal l-elettriku u l-gas. Se jkun hemm iktar minn 12 biljun meter intelligenti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 Inti biħsibek tissanzjona l-Ispanja jekk ma tirrispettax il-mira ta' 20% sa 2020 għaliex kienem standard tal-gvern nazzjonali li ħass li ma kienet ċedeja tajba. Inti biħsibek tiħu passi Eh, illi eh, taġevola l-affarijiet favur il-klima meta inti eh, fi Spanja meta kont ministru inti ostakolajt dawn il-miżuri? Naħseb inti qed titkellem dwar xi ħaġa li deret fil-gazzetti. Mbad dak li għamel il-Gvern Spanjol huwa li ra illi kienem premiums eċċessivi għall-enerġija li tiġġedet imma l-kontribwenti ta' taxxa fi Spanja ma jifilħux għal dawn il-premiums għalix huma ma taxxi jew inkella kontijiet ta' dawl li jiġu ikunu ola li jiprovdu il-flus mbagħad għal dawn is-sussidji. 20% forsi jider raġonevoli għalik, imma mu raġonevoli xejn meta tipprova tibbilanċja il-kontabilità nazzjonali. Mandu ikun hemm dubji dwar dan jekk jiena nkun kummissarju jiena naples li napplika sanzjonijiet fuq Spanja jew kull pajjiż ieħor illi ma jirrispettax leġislazzjoni Ewropea li tkun vinkolanti. Fl-2013 kont ma sanna f-16.1 fil-mija fis Mbagħad jekk sa 2020 ma nkunux il-ħaqna l-għanijiet tagħna rridu naraw għaliex naħdmu flimkien mal-istati membri jekk ikun hemm stati membri li mhumiex qegħdin Represento l-interess de 500 miljones de europeos. Jena nirxtiq nirrapprezenta l-interessi ta' 500 miljon ċittadin, dan u għadmirti għaj, dan l-impen tijaj. Ek ħan id-dedika ruħi li namel, jek ta' tittun il-fiduċa ta'kom. Kolik għaj Duncan as a next speaker. Il-kellim li miss. <clears throat> Thank you very much, Mr. President. Mr. Kenyatta. Grazzi ħafna Sur President, Sur Kanjete, inti taf li l-Skozja t-produċa ħafna enerġija u nittama li kollok l-opportunità li tiġi biex tarax qed nagħmlu hemmhekk jiena ħadgost nisimak titkellem favur eh, grid għal baħar ta' Tramuntana tista' tina kalendarju dwar dan u x-budget jista' jkun allokata li Ma tantx eh, imma uh, ħerqan dwar il-kummenti li għamilt fuq il-fracking tista forsi tajdilna xbeħsibek tagħmel biex tiżgura li l-istati membri jżommu kompetenza fuq il-qafas regolatorju dwar l-estrazzjoni tal-hidrokarburi ma anki fuq il-fracking mod partikolari nafu illi l-estrazzjoni tal-gas tista' twassalna għal eh, ġejjieni enerġetiku ġdid u aħjar. Thank you for your question. Uh, the, the, no, uh, the... nominati. L-impjant li jem u l-inizjattiva li jem l-impjant li nimm il kosta fil-bahar ta' Tramuntana hija xi ħaġa importanti anke biex ikun hemm l-interkonnessjonijiet u tista' solvi xi problemi. Iżda jiena ħanamel l-almu tiegħi biex nara kif nistgħu nappoġġaw din it-tip ta' inizjattiva. Dak li nistgħu dak minn ħatija, naf li r-riżorsi huma skarsi, ħan s-silet biex ikun hemm programmi finanzjarji li jgħatu rizorsi addizzjonali iżda dawn huma wieħed mill-prioritajiet tagħna u anki fir-rigward il-proġetti tal-Baħar Baltiku rridu interkonnessjonijiet għax dawn importanti. L-interkonnessjonijiet u l-approċċi reġjonali huma ta' importanza enormi. Bħalissa qatt m'għandniex suq tal-enerġija integrat, imma bil-mod il-mod nistgħu nibdew nibnu l-affarijiet minn suq reġjonali t-integrazzjoni niżviluppawhom norbtuhom ma' xulxin u bil-mod il-mod naslu għal suq tal-enerġija integrat li huwa l-anaħħar li nixtiequ nilħu. <clears throat> Hemm eżempji tajbin bħal pereżempju l-Forum Internazzjonali tal-Enerġija li qed jaħdem tajjeb ma' Benelux, ma' Franza, ma' Ġermanja wkoll dan binnafu u għanna l-interkonnessjonijiet baltiċi imma rridu nkomplu niżviluppaw ukoll l-approċċ reġjonali. Dan għandu jsir fuq livell globali biex noħolqu interkonnessjonijiet mhux biss tip wieħed enerġija ma' ħafna tipi il-gas, l-elettriku, l-żejt, kollox flimkien biex bekk ikonna taħlita ta' enerġija raġonevoli. Fir-rigward il-gas ta' xejl, narrepeti dak li qed qabel. Għan nistudja l-affarijiet, nara kif sistema qed taħdem, mbagħad naprofa l leġizlazzjoni wara li nkun rajt bajnejja x'ġara fl-Ewropa f'dawn l-ewwel esperjenzi li qed inqattaw. Grazzi, issa Jose Innazio Ferrija. Grazzi President, grazzi Sur Kanjete fil-mistoqsijiet, fit tweġibiet bil-miktub l-Parlament Ewropew titkellem dwar ħtiġijiet li s-settur ta' trasport jikkontribwixxi biex inaqqas l-emissjonijiet tal-gassijiet tal-effett serra. Madana kollu parissa hemm diffikultajiet fil-trasport tal-avjazzjoni u trasport marittimu. Il-pjan għat trasport marittimu huwa l-ewwel pass il qoddim u għat memx għanijiet biex innaqsu l-impatt ambientali tagħhom it-nġis minn dan it-tip ta' trasport għandu impatt kbir fuq is-saħħa u fuq il-klima. Għat-trasport bl-ajru l-Unjoni Ewropea faċċat rezistenza internazzjonali kontra l-ITS. Inti biħsibek ikollok passi regolatorji iktar ambizjużi għall emissjonijiet marittimi x'beħsibek tagħmel internazzjonalment biex tara li ssir xi ħaġa globalment minnajr diskriminazzjoni kontra l-Europa. Xenajdu dwar l-blukkaġġi li hemm bħalissa fil-settur ta' trasport blajru. Xandu jikontribuixi biex nilħu l-anijiet hemmhekk ukoll. Grazzi. <coughs> Grazzi. Grazzi ħafna mistoqsijiet interessanti, s-setturi kollha rridu jikontribwixxu għal ġdida kontra tibdel fil-klima. U għamilnu li ngħidu li ċertu setturi qed jikkontribwixxu b'modi differenti. Fil-każ ta' trasport blajru, dan soġġett għal l-ITS. Iżda il-trasport interkontinentali barra u lejn l-Unjoni Ewropea faċċa problemi. U għalhekk Jek nindirizzaw dan, namlu passi l-qoddim, pero biex dan iseħ, rridu naraw jek likaw l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Avjazzjoni Ċivili u xkapaċi torganizza regoli fuq livell globali. Jekk li kaw jirnexxila tagħmel dan sal-2016, allura mbagħad ma jkollniex għalfejn nagħmlu regolamentazzjoni. Madana kollu, jekk ma niksbux ebda riżultati fikaw fl-2016 u ma jkunx hemm regoli komuni ikonna morru lura għad-direttiva u il-koll ikonna nedeterminaw jekk nimplementawx l-affarijiet mod sieħ jew kif inhu bħalissa jew nagħmlu xi emendi. Għalissa rridu nistennu sal-2016 u naraw x'jiġri fil-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Avjazzjoni Ċivili. Għat-trasport marittimu, l-IMO, l-Organizzazzjoni Internazzjonali Marittima, ser tindirizza il-kwistjoni. Palissa zviluppajna sistema ta' monitoraġġ verifika u spezzjoni biex naraw li muma il-bastimenti li għedin nitsu l-aktar għalix irridu nkunu nafu l-affarijiet qabel ma nfasslu leġizlazzjoni. F'dal każ irridu nkunu nafu li muma l-emissjonijiet u x'inhuma. Dan diġà GL l-operaturi jqoddu iktar b'sebajnejn u jekk l-IMO tieħu deċiżjonijiet allura mbagħad naraw jekk nistgħu immexxu l-affarijiet fuq livell Ewropew. Imma bħalissa għal dan it-trasport irridu naraw ser jiġri fuq livell reġjonali. Hija problema globali li teħtieġ tweġiba globali. Grazzi l-Onorevoli Pitikainen. Grazzi. Ikkoraġini, jekk sejra żball. imma jiena fimtek li inti impenjat bisħiħ għal ġlida kontra tibdil fil-klima li hija teddida serja għal bnedmin. Li qed timpenja ruħek b'saħħtek, b'ruħek u bġisnek għal eh, MSR, rizerva ta' stabilta tas-suq, anki għal prezzar li jkunu effettivi għal tibdil għal ġlida kontra tibdil fil-klima u inti appenjat ukoll għal super smart grids pan europej u anki għal patt globali għal klima. U impenjajt ruħek li taħdem ukoll għall enerġija li t-ġeddet. Nixtieq nisma' kentejn aktar minn għandek dwar dan. Nafu li qed nużaw wieħed punt ħames fil-mija tal-rizorsi globali bħalissa u issa probabilment ħanużaw erba darbit aktar sal-2050 u għalhekk ser nagħmlu għall-ambjent u l-industrija.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 tkabbir li kun favur l-ambjent fl-Europa. Muchas gracias, señora diputada. Nosotros... Eh, no, en inglés. Grazie, signora. mek bil-Inglis. Nistaw namlu ħafna biex ikonna tkabbir favur l-ambjent f'ħafna osma. L-ewwel qabel kollox għandna l-opportunità tal-enerġija li tiġġedded. Nistgħu niżviluppaw l-enerġija li tiġġedded fl-Unjoni Ewropea u anke niżviluppaw l-industrija b'tali mod biex bekk kun tista tuża dawn lejjun il-ġodda b'riċerka u żvilupp ġdid. Għanna xi materjali ta' enerġija li tiġġedded bħal pereżempju l-enerġija mix-xemx jew mir-riħ imma oħrajn li mhumiex l-istess. Per eżempju, CCS, bit u l-ħazna tal-karbonju. Dawn kollha jistgħu jikkontribwixxu għall-ekonomija b'użu baxx tal-karbonju. Ġifieri għandna opportunità, imma għandna opportunità oħra l-effiċjenza tal-enerġija. Irridu naraw kif jimbnew l-affarijiet irridu naħdmu mal-qasam tal-kostruzzjoni għaliex bħalissa qegħdin fil 1% tal-bini kull sena. Dan l perċentwal mhux biżejjed għandna naslu għal 2% u dan joħloq ħafna impjiegi. jekk intejbu l efficienza tal-bini dan ħajoħloq ħafna tkabbir ekoloġiku. Irridu noqogħdu attenti għall-appliances li jikun sma' ħafna enerġija. Irridu neħilsu minnhom kemm jista' jkun bil mot il-mod u għandna qodda tajba eh, biex nagħmlu dan. L-eco-labeling. Hemm ħafna oqsma li jistgħu jiżviluppaw, jista' jkun aktar tekniċi tekniki ta' kombustjoni, impjanti aħjar, jiġifieri hemm ħafna possibilitajiet 4 miljun impik diġa qegħdin hemm nistgħu noħolqu miljun ieħor. Kull ma jonqos huwa rrida biex nbidlu mill-ekonomija b'użu kbir tal-karbonju għal użu baxx tal-karbonju. Grazzi, Sinjura Bonafè. Grazzi President. Il-President Juncker Juncker fi smieħu anke fil-Parlament penja ruħu għal 300 biljun euro bħala pjan ta' investiment u aħna noqogħdu b'sebajnejn biex dan l-impenn iżom miegħu mill-aktar fis possibbli għaliex inħossu li fl-Ewropa hemm bżonn noħorġu minn din il-politika ta' austerità u biex nagħmlu dan rridu ninvestu aktar fis-setturi li inti għandek fil-portafol tiegħek għalek nishtiq nistaqsik, tista' tispeċifika daw 300 biljun euro fejn ħajmorru anki għall-azzjoni tal-klima u anki għall-impigi ekoloġiċi li intimpenjajt ruħa kellum, xser ikun il-prioritajiet f'dawn il-pjanijiet ta' investiment biex tħeġġeġ l-iżvilupp tal-efficienza tal-enerġija, tal-enerġija li tiġġedded impenniħor li ħattannu kellum. U jekk fihom tista' xissib spazju għal finanzjament tal-iżvilupp teknoloġiku tal-networks tal-grids intelligenti. Grazzi. Grazzi. L-ewwel ħaġa li nixtieq wieġbek hija li hawnhekk għandna opportunità kbira. Il-Kummissjoni ġdida tista' tagħmel l-aħjar għażliet tal-investiment tal-enerġija u ġdida kontra tibdil fil-klima. Dan billu nużaw il-fondi strutturali u l-budget komunitarju. Dan ħandaħlu fil-miżuri kollha tagħna imma 20% irrid ikun allokat ta' tlida kontra tibdil fil-klima. l ħaġa li tittamel kommissjoni hija li turi li tagħmel mod biex l-istati membri jużaw l-opportunitajiet li għandhom fil-fondi strutturali biex bekk jallokaw riżorsi għal kwistjoni ta' tibdil fil-klima. Mill-tarif preliminari dwar l-implementazzjoni tal-pakket mill-2014 l-2020 matul l-ewwel snin ta' tnedija ta' dan il-pakket minn 2014 il qoddim 12% qed jiġu allokati. Ġalo darba il-ftejmiet ta' sħubija jidħlu sow fis seħħ u jkollna l-arranġamenti ekoloġiċi dan il-perċentwal ħajjiżdied. Mbagħad flimkien ma' l-IB ser naqblu fuq mezzi ġodda ta' finanzjament, inkluż il-project bonds. U anke mezzi oħrajn biex inwaslu investiment privat. l-efficienza tal-enerġija u l-enerġija li tiġġedded te jeħtieġu l-appoġġ tagħna dan jitwassal mill-pakkett ta' 3 biljun euro għalhekk taħt il-responsabilità tal-Viċi President b'dan il-portofollu fl-imkien mal-Kummissarju l-oħra inkluż dawk qed kabbiru l-impjiegi ħanallokaw riżorsi għall-efficienza tal-enerġija. Fil-pakkett tas-Sur Juncker Dan il-mezzi qegħdin hemm flimkien anke mal-fondi strutturali u anke mal-EIB nkun nistgħu nagħmlu qabża kbira ta' ġgant il qudiem lejn dan it-tip ta' tkabbir. Grazzi sur Zanonato, anzi qabel is-sur Rubik. Niskuża ruħi għajt il-President. Iva, grazzi, President, Kummissarju nominat. Merħba l-Parlament Ewropew. Jiena vera gburi li għanna ħadd bl-esperjenza fil-qasam li għandu l-esperjenza li huwa kapaċi u ħaġa tajba li għanna nis bħalek li jistaw siru kummissari. Kentejn fuq il-produzzjoni favur il-konsumaturi. Kif nistaw namlu xaġa l-konsumaturi, specialment dawk eh, il-konsumaturi individuali, il-familji, biex ikollhom enerġija li ma tkunx tiswa ħafna flus. Il-faqar fl-enerġija hija problema. Issa fuq il-fornament tal-enerġija, semmej dan il-punt. Teknoloġija intelligenti tista' tintuża forsi tista' tressaq xi proposti fuq it-teknoloġija intelligenti? Tista' tgħidilna kemmtejn fuq dan? Iva, grazzi tal-mistoqsija tiegħek. L-ewwel naħseb illi għandna niżviluppaw grids u arloġġi intelligenti li kejlu l-enerġija. Dawn irridu jkunu fil-qalba. Il-konsumaturi tkun fil-qalba ta' dawn l azlid biex bekk waslu enerġija li tiswa inqas flus, biex bekk il-konsumatur ikun jaf kemm qed jikonsma enerġija u li jkollu l-protezzjoni. Dan importanti l-konsumatur. Bekk nkun nistgħu nafanzaw. Jekk il-konsumatur jiġġenera l-enerġija tiegħu bis-sistemi tal-firxa tal-enerġija, ikun tajjeb. Dan rridu nippruvaw nirregolamentaw, ħan nipprova nistabilixxi x'inizjattiva leġislattiva biex naraw kif dan għandu jiġi maħdum fuq livell Ewropew. Bħalissa kull stat membru għandu approċċ differenti. Naħseb li hawnhekk id-deċiżjonijiet Ewropej jista' jkollhom valur miżjud. Hawnhekk irridu nirregolamentaw kif il-pajjiżi jistgħu jużaw l-enerġiji tagħhom imma nikkonnettjaw kollox mal-grid Allura rridu nirreflettu daqsxejn kif ħanaħdmu fuq dan il-qasam. Umbat hemm l-kwistjonijiet tal-faqar tal-enerġija fejn hemm min m'għandux aċċess għall-enerġija kif semmejt inti. Dan rridu naħdmu fuq u aktar biex naraw jekk għandux ikun hemm definizzjoni ta' nies li huma aktar vulnerabbli fl-użu tal-enerġija u l-aċċess għall-enerġija. Jew le. Hemm ħafna differenzi fuq livell ta' stati membri u diffiċli li konna xaġa fuq livell Ewropew. Imma huwa ċar li hemm ċertu ehm, partijiet tal-komunitajiet Ewropej tagħna li għandhom problemi serji f'dan ir-rigward u rridu nagħmlu dak kollu dispożizzjoni tagħna biex ngħinuhom. Jew billi ngħinuhom bit-tarif, jew billi jkun hemm insolazzjoni aħjar tad djar, eċċetera. Dawn huma punti komplikati imma grazzi tal-mistoqsija tiegħek għaliex dawn huma affarijiet li valla pena li nifformalaw leġiżlazzjoni biex nindirizzaw dawn il-problemi. Grazzi. Grazzi. Issa nad mikrofonu lil Sur Flavio Zanonato. Iva, grazzi President. Mistoqsija kemm xejn differenti minn dak li tennew ħafna kollegi. Għadna l-bot minn su integrat Ewropew tal-enerġija elettrika. L-armonizzazzjoni kellha twassal għal suq kompetittiv u flessibbli li kapaċi joffri l-konsumaturi u l-imprizi servizzi aħjar binqas eh, u irħas. Dan ma ġarax b'xorta ħażina, speċjalment fil-qasam idroelettriku parti mit-taħlit enerġija u hija enerġija li ilha magħna għal dan l-aħħar seklu fl-Ewropa u tirrappreżenta 16% tal-enerġija kollha tal-elettriku prodotta fl-Ewropa u 69% tal-enerġija rinnovabbli kollha li tiġi prodotta. Issa fl-Ewropa reġims ta' konċessjonijiet għal l-elettriku huma differenti minn pajjiż għal ieħor. M'hemmx garanzija li t-tentattivi li ċertu pajjiżi qed jagħmlu bħal l-Italja, Franza u Spanja li jkun hemm liberalizzazzjoni tas-suq jiġi segwit minn pajjiżi oħrajn. Ser tagħmel fuq dan bħala kummissarju, jekk isir kummissarju. Muchas gracias por su pregunta. Una de las cosas, eh, de los resultados que ha producido el tercer. Grazie. Meta nħarsu lejn ir-riżultati tat-tielet pakket tal-enerġija, waħda mill-affarijiet li waslet bħala kisbit huwa li kull darba li iktar er- ma jsiru indipendenti regolaturi billi jkun hemm kooperazzjoni tajba bejnietom nimxu lejn regolamentazzjoni Ewropea. Issa l passnim huwa regolaturi Ewropej għandna bżonn li waslu dan il-pass biex bekk ikun hemm armonija bejn il-regolaturi nazzjonali u dawk Ewropej. Irridu armonizzazzjoni u minnu l-suq mhux integrat, l-affarijiet varjaw minn pajjiż għal ieħor. Il-kompetenza nazzjonali tapplika anke fuq l-enerġija idroelettrika u għalhekk irridu nirrispettaw il-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità. Minnaħdana ovvjament irridu nresqu kemm jista' jkun leġiżlazzjoni effiċjenti, ġifieri nifmek imma rridu naraw jekk il-leġiżlazzjoni Ewropea tistax verament twassal għal iktar effiċjenza u mhux iktar burokrazija. Aħna responsabbli għal regolamentazzjoni aħjar, ġifieri aħjar noqogħdu b'sebajnejn nużaw leġiżlazzjoni Ewropea biss jekk ikun hemm kwistjoni li ma tistax solvuta fuq livell ta' leġiżlazzjoni nazzjonali u jekk ikun hemm valur miżjud komunitarju. U għalhekk dawn l-argumenti rridu nivalutaw, kiku kenna suq integrat Ewropew għall-enerġija elettrika aħjar iktar ma jkun hemm mobilità u iktar ikun hemm kompetizzjoni fuq is-suq Ewropew. Għalhekk irridu nqoddu b'sebgħinejn għaliex aħna rridu nirrispettaw il-prinċipju ta' sussidjarjetà u ta' proporzjonalità. Dan huwa kruċjali jekk irridu niżguraw il-fiduċja tal-ċittadini Ewropej fl-istituzzjonijiet Ewropej. Grazzi, is-Sinjura Pilar Ayuso. Grazzi, President, Kummissarju nominat. Il-Kumitat tal-Affarijiet Legali għataħħa ċara, mandekx konflitt ta' interess, huma l-Kumitat responsabbli, imma t-naraw il-nis tal-xelluk li iktar moħħom jgħodu jagħmlu din il-loba politika u jivvintaw minn żniedhom. U għalhekk importanti nidentifikaw jekkux kapaċi għal dan l-impik u għalhekk qegħdin hawn lejla fil-verità u għalhekk inwassal l-mistoqsija li nixtieq inwassallek. Meta tqis l-esperjenza li għandek fir rigward il-forniment tal-gass, speċjalment l-effetti tagħhom tal-gass fuq ċertu pajjiżi, kif ħassawar il-politika f'dan il-qasam fis-snin li ġejjin u x'miżuri taħseb li għandna bżonn fil-rigward il-frontieri esterni tagħna u liema rotot nistgħu nesploraw, rotot ġodda. Grazzi, Sinjura. Jiena nixtieq li l-kurutur ta' nofsinhar South Stream ikun operattiv. Naħseb li dan ikun garanzija ċara li l-leġizlazzjoni komunitarja qed tiġi rispettata. Jalla jiġri hekk imma rridu niżviluppaw il kuratur tan-nofsinhar inevitabli dan, irridu noħolqu inċentivi xirqa biex is-settur privat ikun jista' jibni dan il kurutur li, jipermetti jippermetti li konna sigurta tal-enerġija. Irridu interkonnessjonijiet ukoll tal-pajjiżi Baltiċi. Irridu fl flimkien l-enerġija mill-Baltiku l-enerġija minn nofsinhar. Tiswa ħafna flus imma twassal la sigurta tal-enerġija, ġiviri meħtieġa rridu nħeġġu l-użu lokali ta' enerġija u anke livell reġjonali. Dan importanti anke biex nixprunaw l efficienza tal-enerġija. Biex nagħmlu dan rridu nixtru inqas nimportaw inqas u nużaw il-fornimenti tal-gas biex bekk ikonna l-possibiltajiet kollha sfruttati minna ħatana anke għall-LNG, il-gas naturali likwefat, anke għall-HMPs, dan importanti Hemm ħafna possibiltajiet li nistgħu nisfruttaw imma ma nistgħux niddependaw niddependu fuq prodott wieħed jew forniment wieħed tal-enerġija. Inkella nħabtu wiċċna ma' diffikultajiet. Naħtiġu nagħmlu stress test biex naraw kif ħanimxu l-qoddim. Naħtiġu wkoll nixprunaw il-kapaċità tagħna biex eh, ikonna seta ta' akwist. Sinjuri, Jekk il-kumpaniji Ewropej jistabilixxu pjattaformi għal xiri konġunt fir-rigward il-qafas tal-WTO u regoli tal-kompetizzjoni, jiena nkun ċertament kontent li nappoġġa tali deċiżjonijiet. L-Ewropa tista' tejjeb il-pożizzjoni tagħha fis-swieq internazzjonali b'mod sostanzjali. Grazzi, Sinjura Guteland. Grazzi. Sur Kalniete, inti tajt li ħatmexxi il-kwistjonijiet tal-klima u tal-enerġija fin-negozjati. Għattenna l-anijiet tal-emissjonijiet ser tagħmel fuqhom. Immissa rridu nitkellmu fuq is-sigurtà tal-enerġija ser taħdem biex ikonna għanijiet ambizzjużi u vinkolanti anke għal livell ta' stati membri biex ikun hemm użu iktar effettiv tal-enerġija u enerġija li tiġġedded inna niddiskutu kwistjonijiet marittimi wkoll. Inti ser taqbess għal progress ħat issielet bruħek u bġismek għal dawn l-anijiet għax fit tweġibit tiegħek bil-miktub kont pjuttost passiv, inti għat li rridu wittu triq bħal Unjoni Ewropea, imma aħna rridu nibdew biex nwittu triq fuq livell individwali. Ħafna n nisa Eh, fl-Ewropa huma kapital intellettwali u allura x'taħseb fuq dan? Kummissarju nominat. L-ewwel fuq il-politika marittima. Il-problema hija li rridu nstabilixxu x'emissjonijiet qed jiġu prodotti qabel ma nagħmlu limiti u ranijiet. Bżonn li konna evidenza ċara L-Unjoni Ewropea li teħtieġ għandha eh, li teħtieġ huwa sistema intelligenti ta' monitoraġġ li tistabilixxi li huma l-emissjonijiet kemm huma u jkollna traċċar aħjar tagħhom. Bekk nkun nistgħu nieħdu deċiżjoni taqlin. Imma fir-rigward it-trasport marittimu dan hija ta' tħassib dinji għaliex il-bastimenti ma jarfux frontieri vjaġġaw kullimkien madwar id-dinja irridu naħandu deċiżjonijiet li jaffetwaw il-livelli kollha ta' bastimenti skont il-livelli ta' tunnellaġġ tagħhom. Għanna l-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali l-IMO li għandha l-għada l-waqt u naraw jekk sertiħu deċiżjoni fuq livell internazzjonali. Jekk dan ma jsejħx nieħdu deċiżjoni fuq livell Ewropew għax fl interess tagħna li l-flotot tagħna ta' bastimenti ikunu effiċenti fl-enerġija u ma jnixsux Fuq is-sigurtà tal-enerġija l-intenzjoni tiegħi hija li aħna rridu forniment sigur tal-enerġija u biex dan iseħħ irridu niżguraw li s sitati membri jaħdmu f'dan ir-rigward. Għanna problema bħalissa minħabba l-avvenimenti li tiseħħu fl-Ukrajina u anke l-konflitt ġeopolitiku bejn l-Ukrajina u r-Russja. Hemm problemi wkoll f'dan ir-reġun, ma anke problemi fil-Mediterran jistgħu jkunu ta' problema u anke forsi fil-futur. U għalhekk irridu alternattiva fil-forniment tal-enerġija biex bekk l-istati membri jkunu jistgħu jgħinu lil xulxin meta jkunu fil-bżonn. Huwa vitali li jkollna forniment tal-enerġija sigur jekk irridu nkunu kompetittivi fuq livell dinji. Grazzi, grazzi President, Sur Kanjete, bħalma taf, bħalissa diskussjoni fuq it-taħid ta' deċiżjonijiet fuq tibdil fil-klima u l-enerġija kienu separati, kienu żewġ silos differenti. Il-politika tal-klima u l-enerġija kienet eh, kien hemm nuqqas tagħhom fil-livell Ewropew meta nħarsu lejn l-istampa in ġenerali. Iżda dawn irridu nindirizzawhom biex inwasslu kompetitività Ewropea. Irridu niżguraw li l-impriżi tagħna jkollhom aċċess għall enerġija li tkun favur l-ambjent. Issa f'din il-Kummissjoni ġdida għandek dan il-portafoll li torba dawn iż-żewġ kompetenzi f'portafoll wieħed. Forsi tista' taffi daqsxejn il-problema. Rridu nkomplu x-xogħol tagħna nibdow b'Novembru meta tisawar il-Kummissjoni u inti diġà sħaqt l-importanza ta' tkabbir ekoloġiku u l-impigi ekoloġiċi. Walek nixtieq nistaqsik x'taħseb fuq dan. Ser ikun il-passi li jmiss, il-kelima tiġi interrotta mill-President. Tista' twieġeb jekk fim xi ħaġa jgħid il-President. Skużani ma kellen ninterrompi biex inżommu mal-ħin. Iva fimtek. Grazzi, naħseb li l-iktar ħaġa importanti huwa li fl-Unjoni Ewropea ikonna ċertezza tal-imuma regoli li ser jiġu applikati. Bekk L-investituri ikunu jistaw jizviluppaw it-teknoloġija industrijali biex jinvestu flus fi proġett irridu jkunu jafu minn qabel li huma regoli li ser jiġu applikati. Dan ifisser li ġala darba l-pakket tal-2030 fil-Kunsill jiġi maqbul, irridu nibdow niżviluppaw bil-kollaborazzjoni tal-Parlament u jiena ħankun involut ħafna f'dan id-dialogu ma'kom, irridu nisfaslu r-regoli kollha biex bekk naraw kif ħan niżviluppaw l-ITS id-direttiva taqsim tal-sforzi li ma bidliet għandhom jiġu introdotti fil-direttiva tal-efficienza tal-enerġija, kif nistabilixxu l-impenji tal-istati membri għall-enerġija li tiġġedded, kif nistabilixxu l livelli ġodda ta' governanza u sistemi ġodda ta' governanza biex bekk dal-waqt l-istati membri jkunu jafu li huma regoli li applikaw. Bekk nkunu nistaw naħdmu għal għanijiet tal-azzjoni tal-klima u l-enerġija b'mod strutturat. Hemm il-pakket ta' Juncker u jekk dan implementaw nkun nistaw nkunu fi triq tajba għal tkabbir ekoloġiku fl-Ewropa. Dawn ħajkun hemm opportunitajiet ta' investiment f'ħafna oqsma, effiċjenza ta' enerġija, l-enerġija li tiġġedded, imma anke fix-xogħol ta' interkonnessjonijiet. Ħajkun hemm ħafna proposti madwar il-mejda, u mbagħad tasal l-attività ekonomika u jwassal għad kabbir ekoloġiku. Għanna ħafna opportunitajiet jekk ikun rwol meċċej fil-teknoloġiji innovattivi, fl-industrija b'użu baxx tal-karbonju. Jek dan ikun il-każ, eh, ħankunu fuq dimnet fid-dinja, xie aħna jkollna rwol meċċej l-oħrajn seguna. Dan mhux biss Pariġi, imma aħna rridu nkomplu niżviluppaw dejjem lil l minn hekk ukoll il-teknoloġiji ekoloġiċi. Grazzi, regola demokratika li jkollu waqqafkom jekk il-ħin jiskorrilkom jidispieċini. Issa Teresa Griffin. Thank you. Grazzi. Komissarju nominat. Minkejja li inti beħejt l-isma tijak fil-kumpanija ta' zejt dan l-axar, inti meċċejt dawk il-kumpanija, kont president tagħhom bnejt network u bnejt rabtiet b'saħħithom mal-industrija ta' zejt. Fid-dawl ta' dan, inti kif beħsibek tkun oġġettiv fir-rwol tijak vizavi l-industrija ta' zejt u t-tini net f'ħafna bnadi fl-Ewropa il-kontijiet tal-enerġija li dejjem jolew qed jagħmlu pressjoni kbira fuq dawk l-aktar foqra u vulnerabbli fis-soċjetà. Lebda ċittadin mandu jkun imġiel jażel bejn it-tisħin u l-ikel. Inti semmejt xi ħaġa ma xi proposti konkreti ħatati bħala kummissarji kummissarju ħalli tiġġieled il-faqar tal-enerġija fl-aħħar net iċċara l-kummenti tiegħek meta inti qed li huwa diffiċli li jkun hemm dibattitu bejn mara u raġel u semmejt il-superjorità intellettwali tal-irġiel. Grazzi, kellem jinqata' l-mikrofonu. Kummissarju nominat. Yeah. I have no problems of debating with women, you have... Jena mandiġ problema diskuti man nisa dan rajtu l-lum għar nofsinar dak kien zbal jina għamilt fl-moddi għamilt fl-moddi u tlab skuza għalih imma kifet tara bqajtu tinsistu dwaru dwar mistoqsija tijak dejjem kont indipendenti tul ħajti jina kont is-sit tal l-iktar isma famużi fl-istorja Ewropea ċkejkna imma famużi u f'dawk iż-żmien, dak iż-żmien jiena kont parti mill-grupp ta' tkabbir ħadrani. Huwa kien favur l-enerġija ħadranija. Dik kienet il-pożizzjoni tiegħi kont qed niġġielet għal għanijiet ambizjużi tal-klima u kont qed nappoġġa l-enerġija ħadranija. Għamiltu fl-modi ħanamlu fil ġejjeni m'hemmx konflitt ta' interess jekk ikun hemm xi konflitt għandna l-kodiċi ta' kondotta tal-kummissarji u dak jispjega it-triq li għandna nsegwu jinħan segwija jekk hemm bżonn. Imbagħad il-konsumaturi vulnerabbli mistoqsija importanti immens saru sforzi sabiex toħroġ definizzjoni komuni u approċċ komuni id-diskussjoni bħalissa. X'tip ta' approċċ irid ikonna fil-politika tal-enerġija jew inkella fih dan linji ta' politika differenti? Fiħdan il-politika tal-enerġija l-aqwa approċ huwa li konna meters intelligenti biex kunem prezzijiet aħjar, binjiet aħjar, il-tisħin ma jiswix daqsek flus, u kol priorita sabiex l-istati membri jappoġġaw l dawk is-setturi fejn hemm persuni vulnerabli ħalli l binjieti ikollhom iktar effiċenza u jiswew inqas. Iżda dejjem jkun hemm parti mill-popolazzjoni illi tgħaddi minn problemi u rridu nappoġġawha. Mistoqsija tassa importanti dik li għamilt li inti u ma rridux ninsew dan il-punt. Signora Grostet. Merci beaucoup. Grazie. Jena Mara, u għet eh, najt li l-President Juncker kellu raġun li jafdalek dan il-portafol għalix il-sujġet tafu minn kompletament. Jina napprezza ħafna il-ton sot tijak li juri determinazzjoni li għandek li t-konvinċina u taħdem fl-imkien maħna u fil-smiħ li kena qabel qatt mhux dejjem kena l-opportunità li naraw xi ħadd kompetenti kif intinti. Għalek, sur kummissarju nominat f'ekonomija li tamil użu bax ta' karbonju, il-proċess ta' bitu ħazna ta' CO2 għandu rwol importanti. Sfortunatament fl-Ulju tal-2014 il komissjoni Ewropea deċidiet li talloka bliss 300 miljon euro għal eh, dan il-proġett tal-bitu ħzin tal-karbonju. bat fuq l-enerġijiet li ġeddu. Inti għat ma tkellimt dwar il-ħazna tal-enerġija li hija tant importanti u l-President interromp il-kellima. Euh, Let's, uh, I think that the problem of... Uh, Nemmen li l-problema ta' CCS hija importanti għaliex il-karbonju ħajkun preżenti fit-taħlita Ewropea għal bosta snin fuq medda medja ta' żmien il-karbonju ħanaraw li huwa jkun importanti fit-taħlita. Il-karbonju flimkien ma l-ignajt. U meta nużaw dawn ir-riżorsi autoktoni irridu niżviluppaw l ħazna u l-qabda tal-karbonju. U minnu illi għadna marra ma wasanniex għas stadju ta' swieq li f'dawk il-programmi mis-sitt programmi erba fallew imma għadbaqa tnejn hemm erba illi għad għandhom possibilità illi jaslu fis-suq u għatem proġetti oħrajn li huma appoġġati mill-programm Jaren 300. Huwa veru wkoll li hemm stati membri illi jaqblu u jappoġġaw dan il-proġett. Mod partikolari ir-Renju Unit. Ir-Renju Unit qiegħed jappoġġa dawn il-proġetti u dawn se jkunu fuq linja ta' qoddim se jatuna teknoloġija li se tintuża mill-Ewropa għalli kiena nimpenja ruħi li nappoġġa dawn il-proġetti, li nappoġġa riċerka u l-iżvilupp dawn il-proġetti u li nimmobilizza l-finanzi għaliex naħseb illi il karboni huwa importanti fuq il-ħżin, il dan huwa importanti ħafna li il-batteriji jiswew ħafna flus, ma tantxhom effiċjenti, imma tiġu żviluppati proġetti għal ħazna permezz tal-batteriji huma importanti għaliex dawn jista' jkunu utli għal tisħin f'komunitajiet, ecc. U għanna inkomplu naħsbu iktar dwar dan. Pero teknoloġija għadha mhijiex l-established biex tipoġġa fis-suq. Ja. Kollega Ġulajnen. Mistoqsija politika personali minna ħati. Inti, fost okkazjonijiet, et illi ħatkun neutrali dwar risorsi tal-enerġija, fracking, il-faham, impjanti tal-enerġija u kol. Forsi dan jagħmel sens bħala kummissarju, imma kummissarju għal bidla fil-klima, le, mhux hekk nistgħu nimxu l qoddim għandek konflitt politiku bejn ir wol tiegħek bħala kummissarju tal-enerġija u ir wol bħala kummissarju għal bidla fil-klima. Imbat mistoqsija personali, semmejt il-kodiċi ta' kondotta. U ġala darba wieħed irid ikun indipendenti personalment u anke familtek, huwa minnu li ħuk ta' rispett għandu isma fl-industrija taż-żejt u jekk dan huwa l-każ taħat eh, istaqsi li Sur Junker biex ineħħilek il-portafoll kummissarju nominat ek jogħġbok biex twieġeb. Sulajnen. Meta jiena tkellimt dwar l-enerġija autoktona u l-fracking Jiena qed li l-obbligu tiegħi huwa li nisalvagwardja s-sikurezza nukleari u niżgura l-aqwa standards ta' sikurezza mill-enerġija nukleari. Fracking hija alternattiva tal-Istati Membri l-Kummissjoni għamlet rakkomandazzjonijiet jekk hemm bżonn aħna nistabilixxu regoli differenti jekk hemm bżonn dejjem. Dwar il-konflitt ta' interess tiegħi ħankun trasparenti jekk jiena niġi approvat pala komissarju ħataraw li laqat kollha li ħajkolli mal-kumpaniji dejjem ħajġu publikati fuq l-internet u ħatkunu tafu minn qed nintaqa' u għaliex ħankun trasparenti. Għettilkom dak li għettilkom jina beħħejt l-isma tijaj, anka jekk ma kienx hemm konflitt ta' interess qabel, għaliex għettilkom xtib ta' kumpanija kienet waħda loġistika ta' ħażna. La jien, la l-mara tiegħi, la tfal tiegħi. Lanqas jiena manna lebda sem f'xi kumpanija u jiena ħanaħdem għall-interessi tal-Ewropej għan iżviluppa enerġija safja. Fil-kas tal-karbonju, jiena mħasseb għaliex hemm pajjiżi bħal Polonja li għandhom problema reali. Jiena irrit niżviluppa il ccs il-ħażna tal-karbonju u l-bit tal-karbonju biex huma jżommu l-karbonju u l-impjanti tal-enerġija tagħhom jużaw il-karbonju u bekk ħannu nappoġġa l-iktar teknoloġiji effiċenti tal-enerġija għaliex it-taħlita enerġetika mhux ħanibdluha mill-lum għada, il-karbonju ħajkun importanti immens fuq periodu medju ta' żmien fil-ġejjeni iva l-enerġija li tiġġedded, l-enerġija safja, imma fadlinna ħafna x'naqtfu biex naslu sem. U sa it-tant ħanaddi leġiżlazzjoni ħalli niggarantixxi li jkun hemm l-ogħla standards Grazzi. Il-kollega Herbert Royle l-aħħar kellim. Kontrarjament għall-impressjoni pubblika, jider illi dak li għanna għawnek mux qed jirrappreżenta l-industrija globali ta' żejt qegħdin nitkellmu dwar kumpanija 50 impjegat lebda problema ta' xejn. Iżda, bir-raġun u b'mod ġust bieħ l-isma tiegħu il-mara tiegħu bieħet ukoll. Ma kellix għalfejn. Imma hekk sar issa qed issemmu nanniet, kunjati, aħwa tar rispett, żed kollu żejjed xi mistoqsijiet tinna x'tista' tagħmel bil-politika tal-klima. Kif ħadd izgura? prezzijiet tajbin, kompetitivita u politika tal-klima fl-istess waqt, il-Kummissarju x'jista' jagħmel biex jiġġieled it-teddida tal-gass li qed jinqata min-naħa tar-Russja. Grazzi, Sur Royal. L-ewwel net. L-aħħar parti tal-mistoqsija tiegħek. saru stress test importanti fl-Unjoni Ewropea f'dan is-sajf wara l-kriżi mal-Ukrajna biex naraw kif nistgħu inkampaw jekk jagħti l-każ illi jitwaffqu l-flussi tal-gass mir-Russja. Dawk kienu importanti għaliex urew l-kooperazzjoni reġjonali, il-flussi riversibbli, diversifikazzjoni tal-provista tal-enerġija. juruna li għanna, għanna problema. Irridu diversifikaw il-provista tagħna, irridu il-korritur għanna ħat isfel, irridu niżviluppaw faċilitajiet aħjar għal gas naturali, u rridu niżguraw sigurtà tal-enerġija. Iżda biex l-enerġija tagħna tkun kompetittiva, irridu nagħmlu xi ħaġa, irridu nagħtuhom allowances blaħlas, naturalment, imma hemm bżonn ta' suq intern li jaħdem ħarir. su intern li jaħdem tajjeb huwa suq li huwa ħilles mill-kompetizzjoni u jekk aħna rridu niddiversifikaw is-sorsi ta' forniment tagħna, rridu nkun aktar effiċenti f'enerġija u jkollna sigurtà aħjar tal-enerġija. Jiena żgur l-Unjoni Ewropea tista' tiżviluppa teknoloġiji ġodda, tista' tiżviluppa il-CCS u teknoloġiji ta' CCS għan izviluppaw enerġija li tiġġedded ġdida apparti dawk li għanna bħalissa għan ħankunu kompetittivi. L-iżvilupp ekonomiku u l-bidla fil-klima jimxu id-fit, it-kabbir ħadrani u opportunità eccellenti għall-industriji tal-Unja Ewropea. Grazzi, kummissarju nominat, għat weġibittijak Temmejna il-parti ta' mistoqsijiet u tweġibiet fi smieħ tagħna. Issa nibdew bistqarrija ta' jelu fil-qosor minn għandek, kummissarju.